Chers collègues, euh, je comprends que nous ne sommes pas encore très nombreux, mais les forces... Aziz kollegi, ma tanċaw wis minna palissa, izda zgur li iktar ħajnaqdu magħna għandna aġenda mimlija, ġifier ma naħsibx li għandna nibdew tar twis. Ħanibdew bis-smih li huwa punt 18 fuq l-aġenda rigward l-impatt tas semestru Ewropew fuq il-politiki soċjali u tal-impjieg. Dan huwa smih li organizzajna u għandna erba kelliema mistiedna. Forsi taħsbu li hija paradoss li qed norganizzaw dan is-smih peress li diġà ivvutajna fuq il-rapport ta' Sinjura Fontanier fuq il-tkabbir annwali ta' dokument. Dak parti minn parti minn biex il-komitat ikun jista' jintervjeni fuq l-impatt tal-semestru Ewropew. Iżda nafu illi s-semestru Ewropew ma jispiċċax bil-vot jew bil-Kunsill Ewropew. Dan għaliex sanna l-prezentazzjoni tal-istati membri u għanarba pjanijiet u dan ħajwassal għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Umbat, dawn se jisiru kontratti ta' kompetizzjoni u ta' tkabbir għal summit ta' ġunju. Ħajkun hemm kontribuzzjoni oħra miss Sur Herman Van Rompuy Danna jekk l-agenda tas summit ta' ġunju ma tkomplix bil-kwistjoni tal-MFF u kwistjoni toħra. Għanna l-konklużjoni tal-Konsil f'Novembru fl-aspetta dibattitu kollu kemmu. Skont il-rapport ta' Sinjora Fontanier, jekk inħarsu lejn paragrafu 2, skużawni paragrafu 12 tal-konklużjonijiet tal-Konsil, jirreferew għal bżonn ta' dimensjoni soċjali jekk irridu unjoni monetarja u ekonomika. Forsi ħafna ma jinsawx xifmu xirridu ngħidu b'dan il-lingwaġġ. Iżda f'dan l-isfond u dal-kuntest ġenerali qed norganizzaw dan is-smieħ fil-fatt. Wieħed mid-dibattiti li kellna mal kumitat tal-impjegati u dak tal-ikon kien rigward l-impatt soċjali. Kien hemm xi tip ta' taħlita ta' politiki f'kuntest tas-semestru Ewropew u l-budgets nazzjonali tal-Unjoni tal-Istati Membri. L-impatt soċjali se jkollu effett kbir fuq il-miżuri tal-budgets ta' l-istati membri. Għabel ma naddi l-kelma lill-kellima, nixtieq nagħti opportunità lill rapporter biex tagħtina introduzzjoni għasira fuq dawn il-punti speċifiċi. Li ħan nisimgħu fis-smieħ nibdew minn issa. Fontanier. Grazzi ħafna, Senjura President. Naħseb illi dan huwa smih importanti ħajkunu tli għalina li nisimaw li rappreżentanti illi għanna fostna minn organizzazzjonijiet soċjali diversi dan huwa smih importanti dispeċin għala ma kenniex ċans namlu da smiħa aktar kmini, ma kenniex ċans namlu abbozz dan il-rapport. Nistaw naraw anka forsi fil-Kunsill Ewropew, fil-Rebija, kun nistaw nsemmaw l-insiba soċjali, l-organizzazzjonijiet illi rappresentaw l-ċittadini Ewropej. B'dan il-mod, il-Kunsill ikun jaf anka fejn edin u naraw il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew anka fil-organizzazzjonijiet soċjali. Manka kwistjonijiet speċifiċi fil-rapport anka f'dak tal-impjiegi. Hemm ħafna nies li huma qiegħda, speċjalment żgħażagħ, dawk li anka ilhom eh, lilhom eh, qiegħda l-medda twil ta' żmien, importanti li nisimaw minn għandhom ukoll. Imma anka nisimgħu fuq mill-SMEs. Nkunu nafu wkoll kif nistaw nirranġaw il-problemi u nibdew nħolqu aktar impjiegi. Sfortunatament hemm ukoll l-aspett tal-faqar Ma naħsibx li fl-Unjoni Ewropea għanna ikollna tant nis fqar fuq l-skala daqsa kbira. U sanka għal strategija tal-2020 rridu naqsu il-level tal-faqar u rridu nipruvaw ntejbu situazzjoni fil-parti vulnerabli tas-soċjetà. Speċjalment it-tfal u n-nisa rridu naraw ftit il-possibilitajiet li jkollna fl-istati membri biex bekk nkunu nistgħu nimplementaw eh, integrazzjoni, ikonna integrazzjoni eh, tal-familji fis-soċjetà, speċjalment dawk li qegħdin ibatu bħalissa. U qed jiġu affettwati aktar u aktar bil-kriżi minn ħaddieħor. Dan kollu xorta wa issa wasal il-ħin li nisimgħu l-kellima tagħna. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna. Nimmaġina l-kellima mistiedna diġa għandhom il-prezentazzjonijiet tagħhom lesti, għandi xi punti nixtieq insemmi jekk inħarsu lejn numru ta' kwistjonijiet li għandna rigward dialogu soċjali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li diġa għanna idejat speċifiċi kif nistaw naħdmu. Naħseb l-aħjar ħaġa hija li ngħaddi l-kelma lil Jacques Delpla skont il-karta li għandi qudiemi fil-programm li huwa ekonomist minn Toulouse. Inti wkoll wieħed mill-awturi tal-idea tal-livell tal-Unjoni Ewropea għal mekkanizmu ta' beneficju tal-qat. Għanna dilek kelma seba minuti. Grazie, Sir President. Il microfono. Grazie Signora President. Se nitkellem fuq is-suq tax-xogħol u kif aħna nistgħu niġġieldu l-livell tantoli tal qat Din hija karta konġunta minn Bankler minn Toulouse. Aħna qed nipproponu illi fi zona euro mekkaniżmu tal-qat hemm bżonn ta' trasferimenti fil-żona euro. Mhux biss eh, f'żona partikolari bħal Greċja biex bekk ma jkun jistgħu jassorbu hemm bżonn ta' trasferimenti ta', trasferimenti minn zoni li sejrin tajjeb għal dawk li mhumiex sejrin daqsan tajjeb. Ma rridx ikun hemm l-ebda bailouts. Il-pajjiżi tan-naħat isfel jixtiequ li jkollhom dawn il-mekkaniżmu minħabba il qad Ovvjament il-pajjiżi tan-naħa ta' fuq ma tantx ixtiequ dan bħal Ġermanja pereżempju. Irridu nsibu allura inċentiv biex kulħadd jipparteċipa. Irrid ikollna eh, mekkanizmu li huwa aċċettabbli għal kulħadd. Ġifieri l-proposta tagħna għandu tliet pilastri L-ewwel pilastru huwa wieħed sempliċi mhuwiex mhix ħaġa ġdida u li jkollna riżorsi li ħorġu mill-politiki soċjali nazzjonali fejn kull pajjiż kun jista' jipparteċipa f'wieħed fil-mija madwar wieħed fil-mija tal-GDP tiegħu. u anka nistaw noħolqu fond tal-assigurazzjoni għal-qat fil zona euro. Dan, dan specialment tal-pajiz ta' zona euro. Hemm komponent ta' taħriġ ta' xogħol. Ġifieri flimkien iż pajiz pajjiż taż-żona euro ikun jistgħu jagħtu madwar 1% tal-GDP tal-pajjiż tagħhom. Ta biex l font tal-qat fi zona euro. Dejjem sakke ma jkunx hemm l-ebda problema minnaħa tal-Parlament. It-tieni pilastru huwa aktar wieħed iktar innovattiv. Huwa li jkollna kuntratt Ewropew tal-xogħol. Din dan tkun dal-kuntratt ikun kollu l-istess għal kull pajjiż l-istess għal kull settur, iżda tkun eh, u koll ta' għazla, issa ħan nitkellem iktar tard dwarra. Se jkun hemm kuntratt ta' xogħol, pereżempju f'pajjiżi fi Franza, hemm 17 il-tip ta' kuntratt ta' xogħol. Naħseb li fi Spanja u fl-Italja hemm 33 jew 34. Dan il kontrat ikun dizinjat minn hawnhekk minn Brussell bil-komponenti bil normali mal-Kunsill ukoll Ewropew. Irridu anka nibbażaw ħafna fuq l-esperjenza ta' tal-istati membri ħadd fi Brussew laqas fi Franz ma jista' joħroġ jirranġa l-suq tax-xogħol. Jidher li l-Iżvediżi u Daniżi biss jafu jagħmluha. Nek jridu nkunu umli kull darba illi kunem kontribut għall Spanja u għall Italja, ir-riformi qatt ma jkunu jkunu l-bot mill-li ma jkunux perfetti assolutament li le. Bek l-ideja hija li nitolbu l-pajjiżi Skandinavi bil-konsultazzjoni tal- tal-assoċjazzjoni tal su tax-xogħol Ewropew u naraw kif nistgħu noħorġu l-aħjar kuntratt Ewropew tax-xogħol għal kull pajjiż. Ovvjament nistennew il l-pajjiżi ehm, tal tafu fuq jaħdmu aktar minn dak ta' naħat isfel, irġi hemm xi tip ta' kompromess bejn il-pajzi eh, ta' fuq u l-pajzi ta' naħat isfel. Naddi għattilet pilastru u għakoll eh, proposta eh, innovativa. Il-kontrat jista' jkun ta' għażla u diffiċli ħafna kifet li kollok suq ta' xogħol jaħdem tajjeb ħafna fuq livell nazzjonali għandek negozji bil-unions u diffiċli ma nafux għadna kif ħanamluha. L-idea hawnhekk hija illi niddeċentralizzaw eh, inneħħu dan il-pis fuq il-kumpanija għall-individwu. Jekk pervenzu ħarsu lejn, lejn kumpanija żgħira fi Franza, nħarsu lejn it-tip tal-kuntratti tax-xogħol. Ejja ngħidu li l-kumpanija trid tippreżenta żewġ kuntratti li jiena rrid niffirma. L-ewwel kuntratt ikun dak il-kuntratt eżistenti nazzjonali jandom għandhom xaqsmu mal-sigurta soċjali. It-tieni kontrat ikun ikollu diskrizzjoni tax-xogħol iżda għawka anka jkollu il-kontrat Ewropew tax-xogħol. Palma qed li huwa tal-Flexi Security. L-ewwel ħaġa se jkun hemm politika tal-assigurazzjoni u apparti minn hekk se jkun hemm ukoll Eh, assigurazzjoni ta' impjieg. Jiġifieri jiena nista' nagħmel dan b'mod volontarju u bekk inkun qiegħda nieħu aktar sigurta jekk jiena nitkeċċa. Din il-flessibilità mhijiex skont ma tiġix eh, ma tiġix min-naħa tal-kumpanija iżda minn l-individwu minn min qed jaħdem hemm l-ebda obbligazzjoni. hemm importanza kbira din assigurazzjoni biex inħarsu kollha għan dibattitu għal-riformi tal-suq tax-xogħol. Rridu nħarsu lejn l-iktar ħaġa li hija dbażana għall-Ewropa. Ma nixtiex nidħol f'dettall rridu nkunu ċerti li assigurazzjoni Ewropea tkun tista' tgħin li, l-impjiegi ċikliku. Qed inħarsu lejn il-qat ċikliku jew il-qat strutturali. Uridu naraw jekk ir-riforma tiġix aċċettata fil-aħħar punt tiegħi hemm dibattitu kbir fl-Ewropa u anka fi Brussel rigward il-kuntratti li jsir fuq il-politiki. Marċu kien hemm kuntratt makro għaliex dan jaħdem biss jekk ikun hemm l-IMF ukoll. Aħna nipproponu kuntratt tip ta' kuntratt wieħed kif ġi propost fis-summit u dan huwa li ikonna deċentralizzazzjoni, aħna nemnu illi il-proposta tana bħala odda makro se tkun aħjar minn politiki makro. Speċjalment jekk aħna sejrin ħażin. Grazzi ħafna. C'est euh, pensé pour euh Stimuli la réflexion. Grazie ħafna. Grazie ta' dawk il-punti u l-għanin biex tistimula l-dibattitu. Issa nishtiqna dil-kelma l-Sur Angrim, president tal-SMEs Ewropej u l-Artiġanat Ewropew. Jek joġbok. Signora President, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi ta' din l-istedina li jintom għaddejtu l-organizzazzjoni tagħna, organizzazzjoni ta' minħaddem u tal-impjegati li tirrappreżenta l-artiġanat u l-SMEs. Aħna nistgħu nġibilkom eżempju ta' mikroimprenditur ta' l-Iżvezja li kollu tliet ħaddiema taħtu, imma xorta waħda għaddew minn diffikultajiet minn kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-barometru tagħna konferma li l-politika ta' austerità u ta' konsolidazzjoni laqtu l-aktar l-SMEs tal-Unjoni Ewropea. U anke bħala indikatur ta' negozju Ewropew rajna li hemm xejra li sejra l-istess wara l-sena 2012. L-SMEs xorta waħda għadhom u jibqaw l-sors ewlieni ta' impiegi, jirrappreżentaw 98% tal-kumpaniji kollha u jipprovdu żewġ terzi tal impiegi Bil-kriżi l is xorta waħda jukontribuixu għal ħolqien tal-impjiegi ma mhux fis-setturi kollha u b'mod ġenerali pass aktar kajman meta mqabel ma' snin ta' qabel. l is speċjalment dawk żgħar u ta' livell mikro ma tantx huma lesti li ħadmu negozjanti għal żewġ raġunijiet. Ħafna drabi tkun diffiċli li jagħmlu reklutaġġ ta' forza tax xogħol ħafna ħiliet u kważi impossibbli għal kumpaniji żgħar li tnaqqas il-personal mingħajr ma taffetwa l-ħidma regolari tal-kumpanija. L-istess ħin l-imprizi żgħar mhux lesti ħadmu personal ġdid jew jagħmlu investiment ġdid sakemm ma jkunx hemm qafas ekonomiku aktar stabbli. Dawn is-sejbiet jikkonfermaw mill-ġdid dak li turi l-istatistika. Il-qatt ilu jiżdied mod stabli mill-nofs l-2011 u laħaq rekord ta' oli ta' iktar minn 12% fil-2012 bżida ta' għat fuq medda twila ta' żmien. L-istess żmien l-Ewropa għandha żewġ miljoni impik li għax mhux jintużaw jintlow minħabba nuqqas ta' strateġija ġusta. Mer dan ir-rapport fuq il-qat u l-iżvilupp soċjali fl-Ewropa aħna edna li s-sena 2012 kienet sena ħażina. Iżda l-iktar xejra li laqtitna hija diverġenza ta' situazzjonijiet bejn l-istati membri u d-distak ġdid bejn il-pajjiżi ta' tramuntana u dawk ta' nofsenar u din għandha tal-armana. Fil-fatt pajjiżi li implementaw ir-riformi tal-suq tax-xogħol qabel il-kriżi bħal pereżempju il-ħidma tas-suq tax-xogħol u kif ukoll tas-servizzi soċjali, sigurtà soċjali, għamlu mxow il-qoddim, ma mill-isforzi li kienem dal-axħar reformi tal-suq tax-xogħol qed jibdew jaraw titjib kemm fil-kompetittività u anke tkabbir. Fosthom nistgħu nsemmu l-Irlanda u Spanja. Iżda ma sarafx direttament fiktar impigi, għax il nafu li r-rata tal-impigi iktar tadatta bil-mod għal-qafas tax-xogħol minħabba diffikultajiet tas-suq tax-xogħol. Il-difikulta u l-għanija hija li nerġaw l lura il feduċa u nrikupru għall-impigi. Issa ndura r-rabta bejn semestru Ewropew l-impigi u s-sitwazzjoni soċjali fl-Ewropa. Ma tantx hi ħaġa sempliċi, imma nistgħu nipretendu faċilment li najdu l-mizuri ta' austerità u dawk ta' budgetari affettwaw il-livell ta' qatt u s-sitwazzjoni soċjali. Huwa ċertament minnu għas-settur pubbliku iżda kienet ħaġa neċessarja. Li naħsbu s-sitwazzjoni kienet se tmur għall-aħjar mingħajr ebda sforzi ta' xejn biex naslu għal konsolidazzjoni fiskali xirqa kienet tkun xi ħaġa stupida. Id-dejn kien jiżdied u kien ifisser li jkun hemm iktar spejjeż għas-self u iktar flejjes pubbliċi jintużaw biex iħallsu d-dejn flok investimenti. Il-kriżi finanzjarja bidlet, imbidlet f'kriżi ekonomika, politika u soċjali u nuqqas ta' azzjoni kienet tkun iktar kollha impatt aħrax. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm politiki makroekonomiċi ta' impigi u ta' investiment u dan huwa dejjem aktar importanti speċjalment fi żmien ta' kriżi. L-AGS stħarriċ annwali ta' tkabbir il-mekkanizmu ġdid ta' twissija biex jirrapporta zbilanċi makroekonomiċi u CSRs, rekomendazzjoni speċifiċi pajis pajis u mal-aqwa mod il-qoddim biex jipromovu u joħolqu impigi fl-Europa. Konsolidazzjoni fiskali u tnaqqis ta' dejn huma essenzjali biex nappoġġaw iktar kompetitività. Iżda mhux biżejjed. Għandhom jiġu appoġġati bir reformi strutturali speċjalment fuq is-suq tax-xogħol. Għalhekk aħna nilqaw biħġarna il-kontinuità ta' politiki li ġew ippreżentati fl-AGS tal-2013 li huma fokati sabiex insibu kwistjonijiet ewlenin biex ikun hemm tkabbir ikun hemm konsolidazzjoni fiskali favur tkabbir nwaslu lura s-self għall-ekonomija u nifaċilitaw l-aċċess għall-finanzi għall-kumpaniji żgħar, għall-impriżi żgħar. Il-promozzjoni tkabbir u l-kompetittività illum u għall futur permezz tal-prestazzjoni tal-ekonomija, l-riċerka, l-iżvilupp, l-investimenti eh, u nindirizzaw il-konsegwenzi soċjali tal-krizi, l-modernizzar tal-amministrazzjoni ma fost il-punti ewlenin ta' dan il-mekkanizmu. Rridu nqisu wkoll ħtieġa l-konsolidazzjoni fiskali, ma fl-istess ħin narfu l-ħtieġa li nipromovu tkabbir fuq medda twila ta' żmien bl-investimenti Ġunju tal-2012 il-Kunsill Ewropew iddeċida f'waqtu li wassal il-kumpat fiskali bil-impatt ta' tkabbir u l-impigi biex jagħmel tajjeb għal miżuri ta' austerità li kien hemm is-semestru Ewropew. Sfortunatament dal-bilanċar mill-ġdid tal-politika għadu mhux qed jiġi implementat. Għandu jkun ċaru tontalina l-koll li tkabbir u impigi ġodda jridu jinħalqu mis-settur privat li nerġaw reġaw lura l-fiduċa billi nerġaw waqfu minn ġdid is-settur finanzjarju huwa wieħed minn dan l-implementazzjoni sħiħa ta' riformi strutturali tant mettiġa l-impigi għal negozji l-ġodda li nwaslu tkabbir u miżuri ta' kompanjament biex nerġaw waslu l-rkupru. Dan kollha importanti għaliex l-SMEs ilhom jitolbu għal bilanċ bħal dan. Aħna attivi fuq livell lokali u reġjonali u għalhekk l-SMEs jiddependu fuq id-domanda interna. Għalhekk investiment fuq medda twila ta' żmien għad kabbir għandu jimxi id fit ma' sforzi biex nindirizzaw id-deficits tal-budget u anke l-konsolidazzjoni fiskali. Għal dan elan, aħna nappoġġaw bisħiħ approċċ lejn konsolidazzjoni fiskali differenzjata u sforzi biex iqisu aħjar is-sitwazzjoni ta' kull stat membru. Palma saħaq Saħqet il-Kummissjoni Ewropea fil-pakket tal-impjiegi prezentata f'April tal-2012 irrid ikun hemm sforzi mġedda biex ikun hemm riforma tas-suq tax-xogħol. Dawn ir-riformi kollha jinsabu fil-CSR li issa l-isfida l-anija tagħha hija maqsuma fuq żewġ binarji, l-implementazzjoni sħiħa tar rakkomandazzjonijiet fuq il-livell nazzjonali kif ukoll il-monitoraġġ rib fuq il-livell Ewropew b'evalwazzjoni dettaljata fuq l-impatt ta' implementazzjoni. Barra minn hekk il-proċess tas semestru Ewropew rrit jiġi kkumpanjat b'iktar governanza soċjali u makroekonomika b'involviment aktar b'saħħtu tal-imsieħba soċjali fuq livelli kollha. Dan jinkludu wkoll il-livell Ewropew. L-innovazzjoni għal budget irid ikun livell b'saħħtu għal xprun ta' investimenti fuq medda twila ta' żmien u jindirizzaw il-qatt. Fis-sitwazzjoni korrenti ta' finanzi pubbliċi dejjem diffiċli li ssibhom l-xprun tkabbir li tiġi mis-settur privat. Bħala SMEs Ewropej dawn iserħu l-aktar fuq id-domanda tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk ir-reċessjoni ma tistax teleba mingħajr ma twaqqaf minn ġdid malajr kemm jista' jkun klima ġdida ta' fiduċa għal familji, għal kumpaniji żgħar u l-kumpaniji privati. Grazzi tal-attenzjoni.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 Uh, President, members of the European President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, grazzi tal-istidentu Caritas Europa biex neprezentaw il-pożizzjoni tagħna fir-rigward l-impatt ta' semestru Ewropew fuq il-politiki soċjali tal-qatt. Aħna nirrappreżentaw 49 membri f'ħafna pajjiżi Ewropej, parti minn netwerk pajjiż preżenti f'116 il-pajjiż, nirrizzaw vitmi tal-faqar kemm fl-Ewropa kif barra mill-Ewropa Biex nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna llum irċevejna l-input ta' 23 mill-membri u l-organizzazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea qatt ma ninsow l-impenji tal-Europa 2020 assenjati f'Marzu Ġunju tal-2010 mill-Istati membri aħna nħarsu dejjem sena b'sena l-AGS u anke nqablu mal-esperjenza tagħna fuq eh, bażi ta' kuljum. Aħna għandna Shadow Report mill-Karitas Ewropa li sibu issibu d id-dokumenti li tqasmulkom. Jew inkella li qegħdin barra mill-awla. Aħna impenjati għall-oqsma fejn aħna għandna iktar involviment uman fl-impigi, fl-edukazzjoni u l-iktar fit-tnaqqis għal-faqar. Dan ir-rigward hemm punt li nixtieq nisħaq fuq illum lum kelma li hija immedjatament. Aħna b'Karitas naħdmu madwar id-dinja ngħinu l-popolazzjonijiet spess wara eh, diżastri naturali imma d-darba qed naġixxu minn diżastru uman li involvi ħafna pajjiżi u setturi tas soċjetajiet Ewropej. U l-ewwel mowġa ta' prassi ħażina fis-settur finanzjarju u mowġa ta' ta' miżuri ta' austerità. Dawn zidu esponenzjalment f'dawn l-aħħar snin u għalhekk irridu naġixxu immedjatament biex nippruvaw nwaqfu din mowġa. Nafu fuq xi qed nitkellmu fil-Greċja u l-Ispanja u Spanja l-rata tal-qatt taż-żgħażagħ qrib 60% llum anke f'ħafna pajjiżi Ewropej il-qat u l-faqar qed jiżdiedu b'mod drammatiku. Karitas għandha aktar talba għall-għajnuna mill imprendituri mill-familji ta' klassi medja, bitfall, immigranti, zazax, ħafna minnhom għadhom mhux m'għadhomx eliġibbli għall-assistenza pubblika minħabba it-tnaqqis li kien hemm programmi ta' austerità u f'kuntrast ma' l-AGS fejn aħna rridu nqabluh ma' l-edizzjoni ta' qabel, nistgħu naraw kif spazju dedikat biex nispjegaw miżuri kontra l-faqar huwa iqsar mill-li kien qabel il semestru Ewropew huwa għodda tajba fih nifsu iżda m'għandux tifsira jekk ma jkun ifisser xejn jekk ma jkunx sod biżejjed biex jitlob miżuri ċari għal tnaqqis tal-faqar fl-istati membri. L-IGS jurina kif l-applikazzjoni tal-miżuri ta' austerità hija ehm, mhux qed torbot iktar mal-irda tal-faqar. Hemm iktar evidenza turi li l-austerità ma tnaqqas il-faqar imma żidu l-faqar drammatikament. l igs ma tarafx li l-austerita waslet għal iktar diżugwaljanza u faqar. Il-potenzjal sħiħ ta' semestru Ewropew mhux qed jintuża. L-AGS, il-CSRs kif ukoll riformi nazzjonali jindirizzaw il-kwistjoni tal-faqar marġinalment biss. Aħna provajna stħarriġ tagħna fuq l-impatt tal-kriżi fuq in-nies f'ħames pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, prezentat ġimgħa f'Dublin, u huwa hawnhekk tistgħu tifluħ biex taraw l-effett li kienem ta' austerita fuq l-iktar vulnerabli u ċiklu vizzjus li ħala. F'dan l-istarriċ taraw li fl-2013 seba snin mill qabel ma nelħu l-anijiet tal-2020 qed nitbedu minnu flok noqorbu lejhom. Ġenerazzjoni sħiħa ta' nies edin fxifer l-irdum li jintilfu mis-suq tax-xogħol u anke mill-ħajja soċjali normali. L-esperjenza tagħna tal-Karitas fuq bażi ta' kuljum tgħidilna li llum il-ġurnata iktar faċli li tispiċċa qiegħed jew fqir miktar diffiċli li toħroġ minn dan iċ-ċiklu. Jekk ma jkunx hemm aċċess għall impjiegi jew skemi minimi ta' appoġġ fost oħrajn. Hemm dogmi ġodda fis semestru Ewropew sinjuri li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-Ewropa 2020. Dogmi bħal pereżempju l-ebda bank m'għandu jfalli, austerità, u r-riżultat ta' dan huwa li strutturi ta' servizzi soċjali u sigurtà soċjali qed tisfaxxa. Aħna bħala kareta se tniġdu eh, krudeltà aberranti ta' kważi ta' kuljum fejn minħabba li wieħed ma jlaħħaqx ma' dejn jew minħabba li jfalli bank kollu jitlaq minn dar tiegħu jew inkella wieħed wesel biex jikkommetti swiċidju minħabba li m'għandux dar fejn joqgħod iktar saqa fuq rasu. Karreta se titlob koerenza bejn il-politika soċjali u ekonomika u l-miri tal-Ewropa 2020. L-AGS għandu jagħti tweġiba aħjar għall sfidi marbuta mal-faqar u għandhom jagħtu linji gwida ċari fuq il-politika tal-Istati membri biex jindirizzawhom. Il-programmi Nazzjonali ta' Riformi għandhom jipprovdu miri ċari biex nindirizzaw il-gruppi vulnerabli fi soċjetà. Dawn għandhom ikunu dommi ġodda biex nevitaw li nitilfu ġenerazzjoni sħiħa. Lebda sforz mu bizzejiet jew iżejjed biex, biex nindirizzaw il-qat fost iż-żaza. Lebda miżura ma jgħal jawis biex innaqsu il-possibilità li t-tfal jiġu kundannati għal faqar il-qafas għandu jkun jgħin biex naslu għal miri tal-2020 anke biex innaqsu il-faqar. Aħna bħala karata se nitolbu l-Istati membri u dawk li faslu l-politika biex jagħmlu dak li firmaw għalih fl-2010 biex naslu għall-anijiet tal-2020 għall-ekonomija ta' stabilizzazzjoni u mhux il-kontra. Il-Parlament Ewropew li rappreżenta ċittadini tal-Ewropa għandu rwol rilevanti biex jarraf il-semestru Ewropew u biex jinfluenza l-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi tal-li qed taġixxu immedjatament. Grazzi tal-attenzjoni. Il-President, grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil Claude Emmanuel Triumph li huwa direttur ta' assoċjazzjoni msejħa Astris għal xogħol u l-impigi. Astris huwa l-akronimu tal-sigla bil-Franċiż. Grazzi, President, jiena nirrappreżenta l-assoċjazzjoni li semmejt Aħna nisbru flimkien trade unions, kumpaniji, kunsilli, esponenti mid-dinja akademika u anke f'dawn l-aħħar xar snin flimkien ma' l-imsieħba Ewropej għamilna programmi pilota flimkien ma' dimensjoni soċjali għal ristrutturar tal-kumpaniji, għal riformi tax-xogħol, protezzjoni soċjali u dialogu soċjali. U fuq dil-bażi jekk tippermettu li nixtieq ngħid kelmtejn fis-seba' minuti li jmiss biex nitkellem dwar is-semestru Ewropew u xi fisser għalina. L-ewwel komment li nixtieq nagħmel huwa dan. Dan l-eżerċizzju kollu fundamentalment huwa verament differenti mill-eżerċizzju li kellna qabel fil-programmi ta' qabel. Jiena tkellimt ma' msieħba f'pajjiżi Ewropej differenti u meta tlabtom din id-domanda kienu klinati li jgħidu le, xejn differenti wisq. Fuq il-karti naf l-affarijiet qarbu iktar, il-proċeduri fukaw aktar fuq il-ħela ta' ħin kienem allura kien hemm inqas dowmin imma bħala kontenut jew bħala koordinazzjoni. X'qed isir? Koordinazzjoni nixtieq infisser bejn istati membri manke bejn loqsma ta' politika. Allura nistaqsi għamilna daqshekk progress? Kif huma l-affarijiet bħalissa u ma rridx noqgħod eh, nfixkilkom wisq minn issa diġà imma ma tantx qed naraw sinjali biex nkun onest ftit punti fuq il-kontenut ta' dan l-eżerċizzju kollu. Naħseb li hemm intervent hemm intervent mill-President, is-soċjalisti qed jitkellmu dwar dan hemm smih bħalissa ħafna kliem fl-awla ma nitlobkom tinteressaw ruħkom għas smiħa, xem smiħa għaddej bħalissa. Ikompli l-kellim. Euh, sur le contenu, Fuq ehm, il-kontenut kif kont qed ngħid. Naħseb li analiżi dettaljata hija ta' sewi jekk naratu ħarsa lejn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Istati membri fuq il-politika soċjali, l-qat, eċetera, għax taraw li fiħdan dan hemm punt importanti u ħnetkellem dwar dan il-politika tal-impigi hemmhekk aħna speċjalizzati mhux daqshekk il-politika soċjali, imma permettu li ngħid dan kollha għandhom premessa fuq xi ħaġa li qed nobsruha li l-kompetittività titlob riforma strutturali fuq is-suq tax-xogħol. Dan prerekwiżit. Issa nixtieq nagħmel żewġ kumenti brabta ma' dan u hekk jemmen in-netwerk tagħna. L-ewwel nett nixtiequ naraw l-evidenza, il-provi, kif nistgħu issostnu dan il-punt. F'dawn l-aħħar xar snin smajna dan palli kieku xaġa ovja jest mistqarra bħalli fatti. Imma kellna xogħol serji fuq il-politiki pubbliċi u r-riżultati li ħajrendu daw jew le, dan l-ewwel kumment tiegħi. It-tieni net. Naħsib huwa li riforma tal-suq tax-xogħol u l-dispożizzjonijiet soċjali huma prekondizzjoni għal politiki. Nistgħu niddiskutu dan fid-dettall, m'għandix ħin wisna nagħmlu dan issa, imma X'infissru b'riformi strutturali? Jekk nagħtu ħarsa lejn ir-rakkomandazzjonijiet mill-qrib dawn ir-riformi strutturali llum kif huma l-affarijiet bħalissa prattikament ifissru dan. Ifissru li nnaqsu l-protezzjoni soċjali, nnaqsu l-impjiegi fuq is-suq tax-xogħol. Favur kompetittività teorika imma qatt ma tasal biex titwettaq. It-tielet kumment jekk tippermettuli li nixtieq nagħmel huwa wieħed mill-paradossi tal-eżerċizzju kollha kollu jekk tħarsu lejn rekomendazzjonijiet fuq xiex jitkellmu. Jitkellmu dwar is-sistemi tas saħħa ta' pensjonijiet kif nistgħu nagħmluhom sostenibbli, anki l-ftehimiet kollettivi ta' negozjar, jitkellmu dwar strutturi u sistemi ta' pagi, u għalhekk fejn huwa l-paradoss f'dan li kont qed nirreferi għalih, jiena naħseb li l-paradoss huwa dan. L-Ewropa sissa ma tat lebda setat f'dan il-qasam li l-anfusa u anke fis-semestru Ewropew ħabta u sabta nħossu li aħna għandna kompetu f'dan kollu. Naħseb li rridu nirreflettu xi ftit fuq dal-punt. Hemm opinjoni differenti fuq dan is-suġġett, ikun xikun, iżda jiena ma naħsibx li dan musser ikollu impatt fuq iċ-ċittadini tagħna fuq medda medja ta' żmien, għaliex naħseb li jkun komplikat wisq li ngħidu li issa l-Ewropa tista' tagħmel rekomendazzjonijiet fuq skemi jew reġims ta' pensjonijiet imma mbagħad politiki oħra ma tista' tagħmel xejn flimkien qed nitkellmu dwar negozjar kollettiv illum imma finħawi oħra aħna ħsibna li ma nistgħux nitkellmu fuq dawn il-perspettivi. Nispera li qed tifmuni fuq dan il-punti ma donnu mill-lejla n-nar fuq il-pagi nistaw namlu xaġa fl-imkien. Komment iħor, minnaħat tijaj. Jek ta' tuħarsa li l-eżerċizzju hemm affarijiet li ma tantxu maċari. Per eżempju, impigi ta' kwalità. Dan intelef, donnu, fi klim ieħor qed nitkellmu dwar il-promozzjoni tal-impigi akkosta kollox. Dan l-importanti, U ma nafx jiena tlabtu l-Ewropej x'jaħsbu dwar dan iridu a kosta kollox, ejna toħarsa lejx qed jiġri fil-Ġermanja kien hemm żviluppi reċenti dal-aħħar li valla pena li nqisuhom. Punt ieħor mill-2008 u r-xogħol tagħna reċenti eh, jirreferi għal dan intilfu żewġ miljun impik minħabba r ristrutturar tal-kumpaniji soċjali għanna xi rekomandazzjonijiet hawn biex nippruvaw nejnu l-ġestjoni ta' dan minn isfel għal fuq? Le, mem lebda referenza għal dan u l-rekomendazzjoni tal-Kommissjoni jagħtu ħsieb għal punti oħra bħal pereżempju konsistenza li niżguraw ma jkollniex tranzizzjoni ekoloġika jew xi ħaġa bħal din għal darb'oħra nitlobkom ta' toħarsax m'hemm xejn minn dan. Għall-istati membri kważi m'hemm xejn referenza għal dan. Nista' ħafna eżempji bħal dan Imma ħani għafawn u namel konklużjoni l-diskors tijaj għax naf li jem il-ħinet jafas u nikkonkludi forsi bħames kommenti. Aħna jidrinna li dan l-eżerċizzju u dan l-approċ jekk tqisu barra mill-kuntest mhux se jagħmel sens bħalli kieku l-kriżi mhux qiegħda magħna u bħalli kieku qed ninsowa jew bħalli kieku kienet preżenti biss fil-qafas tal-finanzi pubbliċi. Ma xinajdu dwar il-ħajja tan-nies ta' kuljum jisa qatt maġra din. Dan l-eżerċizzju kif inhu llum jibgħat sinjal negattiv lil ħafna ċittadini Ewropej u jiena nemmen ġenwinament li llum iridu nistaqsu lil nfusna din il-mistoqsija. Għandna jkollna messaġġi proċikliċi jew kontraċikliċi. Ġifri kif ħawittu triq għal-futur? It-tielet komment. Din il-kriżi Ma bidlet xej, żgur? Fuq dan il-punt, aħna jidrinna li ma jistax ikollok koordinazzjoni mingħajr ma jkun hemm xi ħadd li inidi l-proċess. Diskors ta' livell soċjali, ta' impigi mill-Kummissjoni ħafna drabi ma nbidel xejn. Il-kriżi ma kellha impatt ta' xejn kważi, imma kif huma l-affarijiet bħalissa, kif nistgħu nitkellmu dwar flessigurtà f'ċertu pajjiżi meta l-kundizzjonijiet minimi għal flessigurtà mhumiex qegħdin hemm jew mhux qed jintlaħqu jew inkella jidru li t-tama spiċċat fi xej. Il-Kummissjoni ftit snin ilu kella ftit tama għal riforma dettaljata tal-mekanizmi soċjali tagħna u naħseb li huma neċessarji ħadd ma qed jgħid il-kontra ta' dan, ma kif niżguraw li l-fatturi soċjali jkunu adattati għar-realtà, l-istatus tal-impjegati, il-sitwazzjoni tal-kumpaniji. Hemm ħafna x'tixtar f'dan kollu imma ħafna drabi dan ingħata l-ġemp u jekk nasal l-komment taħħaret tiegħi huwa possibbli għalina ninkordinaw mingħajr ma nagħtu ħsieb għal dawn affarijiet. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawn il-kumment interessanti. Kien hemm messaġġi importanti li ġew indirizzati lill-kumitat tagħna jekk kux nitkellmu dwar semestru Ewropew jew inkella dwar kuntest iktar wiesa rigward tal-kontributi li jistaw jisiru minnaħa ta' stakeholders differenti. Aħna jridu nassiguraw li l-Parlament Ewropew jispira ruħum minn oħrajn, il-Kunsil, il-Kummissjoni, il-mod ta' kif jitrattaw din il-kriżi u ma jidher li qed jiffukaw biss fuq il-konsultazzjoni tal-finanzi pubbliċi, iżda hemm bżonn insibu bilanċ bejn dawn il-fetturi kollha, mhix ħaġa faċli, ma suppost dak li suppost qed nagħmlu. Issa nixtieq niftaħ id-diskussjoni għal dibattitu Jekk mawx mistoqsijiet minn eh, membri oħra, nibda jien. Min ixtieq jitkellem Sur Hughes, ir-rapporter le, Sur Serkas. Sur Serkas joġba, grazzi, Signora President. L-unet nixtieq nirringrazzja ehm, l-erba kellima tkellimna dwar is-sitwazzjoni il-perspettiva soċjali. Ma nix neliminawa f'dan eh, l-eżerċizzju il-governanza Ewropea kif nifhem jiena għandha raġuni partikolari l-nam l-għan taħħawa li toħloq iktar xogħlijiet, kundizzjonijiet aħjar, iddejjeb il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Iżda Jidur li li mażmien tbedna xi ftit minn dan u qed nanalizzaw il-medji mhux l-għana ħari, ġifiri għu għed nirreferi għal politiċi ta' ġustament, jew inkella fatturi makroekonomiċi. Et naqdu għanijiet oħrajn għonek, ġifiri l-politiċi soċjali tiġu sakrifikati għonek sempliciment għalli xirrit nilħu għanijiet oħrajn li suppost kena naqdu. Eh, Pero da ma jemil sens. Eh, kollox bil-kontra qed nagħmlu hawnhekk. Mod ġenerali, intom qed tgħidulna xi ħaġa, xaħġa li dan il-kumitat li jidher li huwa ċar ħafna. Għandna nibdlu xi ħaġa. il narba snin issa il naraw din is-sitwazzjoni ta' deteriorazzjoni Ehm, kemm il-lat ta' ċittadini iżda mill-lat liħor ukoll il-politiċi makroekonomiċi l-aġġustament makroekonomiku tagħna mhux konformità mal-wedjiet li aħna milna u l-affarijiet dejjem din jiggravaw. U aħna ehm, għandna f'sitwazzjoni diffiċli, nisabu f'sitwazzjoni diffiċli. Eh, Tamit tan-nies intilfu l vijabilità u sostenibilità wkoll inqerdet. Se nikkummenta fuq xi ħaġa li qal is-Sur Trionf Għalfej ma nassessjawx dawn il-politiċi, għalfej ma għom sew, għaw jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu f'pożizzjoni li nibdlu il um, din il-paradigma. Aħna kena um, politiċi ta' austerità, ta' ġustament, u jiena raw l-impatt, l-impatt kbir li kien hemm n-nis għedin jajdu le, ma nistawx issa niddivjaw minn ċertu affarijiet issa. L-asa ngħid li sur trionf li fl-Ispanja għanna tip ta' laboratorju f'dan il-qasam. Kenna riformi strutturali, xi sena ilu, kif qed tajjeb ħafna. Ir-raġuni għavlenija kienet li nirriformaw il-suq natu kull tip ta' flessibilità, assistenza l kumpaniji biex dawn ikunu jistaw ehm, naqsu l-ħaddim aktar faċilment, naqsu l-ispejjeż, kundizzjonijiet, mhux li jkun hemm e, e, e, jkeċċu n-nies iżda jkun hemm iktar flessibilità iktar milli minn hekk. Però dak li rajna rajna nies inqas nies li jibbenefikaw mis-suq tax-xogħol, etc. Insomma, dak kienu għediet li saru l sena l-oħra. Sur jom fal-daqstant dawn ir-riformi strutturali jekk jitkellmu dwar flessibilità, ma tkellmux dwar sigurtà, bl-ebda mod, Mm, il-qatma naqas, anzi għal-kontrarju. U dan kollu eh, suppost sar eh, għal-beneficju ta' aktar riforma, suppost. Kien hemm sitwazzjoni wkoll ta' open-ended contracts u wkoll qed naraw ħafna nies issa li għandhom kontratti temporani u mhux indefiniti open-ended. U għalla sant, irrit ikonna xtib ta' indikazzjoni tal-elementi ta' dawn il-bidliet li għandhom forsi jkunu meħtieġa biex niftu xi perspettivi ġodda. Irridu alternattivi għall-approċ għaliex inkella ser f f'sitwazzjoni li ma nsawx noħorġu minna. Grazzi. Filip Bulan kjoġbok. Grazzi, Signora President xie mistoqsijiet partikolari, zdaċ nir ringrazzja li l-kellim għawlenin, nir-ingrazzjam tal-kommenti taħħom, u nishtin nżid komment personali madan il-dibattitu. Jina smajt bil-reqqa, u naf li kull kellim enfasizza l-impatt tal-krizi ekonomika, l-mizuri tal x x'fissru dawn għal-qasam soċjali għal-impigi, fl-Europa mod ġenerali, Sur Triumf tkellem dwar eh, paradoss, naħseb li huwa ferm interessanti. U l-fatt ukoll li mhux dejjem konna konsistenti fil-attitudnijiet tagħna u l-approċċi tagħna. L-Unjoni Ewropea spiss hija involuta fl manager ta' kriżi U jekk naraw il-konsegwenzi tal-kriżi, naraw x'tip ta' assistenza tista' tingħata lil kumpaniji, l-korporazzjonijiet il-kbar għajnuna l ħaddiema. U x'jista' jsir kol? Kien is-sur trionf jew xi li tkellem dwar dan iktar kmieni, meta niġu għal dan l-aspett però m'għandniex fis medji għad dispożizzjoni tagħna nistgħu nagħmlu direttivi, nistgħu nagħtu xi gwida, iżda ma nistgħux m'għandniex eżattament poteri ġenwini hawnhekk biex inkunu nistaw namlu um, e, leġizlazzjoni minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà. U forsi ma konniex biżiet ambizzjużi fir-rigward tal afas multjanwali finanzjarju. Ma konniex ambizzjużi biżiet tal-impjigi Meta naraw x'għamilna fir-rigward riżoluzzjoni fuq il-kriżi ekonomika, forsi għandna nagħmlu xi simili governanza soċjali ekonomika, ċertu għanijiet li l-istati membri jridu jsegwu, il-limiti tas sussidjarjetà, nesploraw l l-Ewropa tistax timxi l-qudiem fir-rigward ta' koordinazzjoni. Proposta tal-Kummissjoni inkludiet il-Youth Currency, Iżda tkun tiftakru din imbagħad għandha tkun xi ħaġa li għanda sir fidejn l-istati membri ux intervent dirett minn ħata l-Unjoni Ewropea għal daqsan jiddependi fuq irrida tajba tal-istati membri. U għallura, qed naħseb jekkux possibbli għalina n-analizzaw nasbu xiftit iktar dwar dan flimkien mal-Kunsillu l-Istati Membri u naraw jekk għandniex f'sitwazzjoni li nikkoordinaw l-affarijiet mod ta' xi aħjar. Naħseb daw kienu l-konklużjonijiet ta' sortjon fiktar kmieni. Nistgħu nimxu l-qudiem mingħajr ma' nibdew ċertu proċessi. Naħseb huwa importanti li jkollna viżjoni b'mod ġenerali, viżjoni makroekonomika u kol dimensjoni tal-affarijiet soċjali u fl-istess ħin ir-rwol tagħna fl-opinjoni tiegħi mhuwiex li koordinaw il-metod ta' koordinazzjoni wera limiti tiegħu u sa ċertu punt huwa xi ftit skadut aħna rridu eh, naħsbu iktar dwar il-konverġenza hawnhekk u rridu nagħmlu dan b'mod iktar sinifikanti. Mhux armonizzazzjoni iżda iktar konverġenza, li naqdu iktar flimkien. U dan eh, jista' jgħinna fir-rigward tal-prinċipju ta' sussidjarjetà fl-Unjoni Ewropea. Grazzi nadu Sir Hughes. uh, also thanks to our, our guest speakers here. Grazzi, grazzi lil mistiedna jikrem eh, idejat eh, interessanti, provokativi u koll ċertu kazijiet. Għandi xie kommenti speċifiċi mbat eh, mwed iktar ġenerali. Għandi mistoqsija speċifika Jacques Derpler dwar il-mekkanizmu tal-impjigi dwar ċertu ideat minna tal-Kommissjoni eh, jider li se jħu daqxej żmien biex il-Kunsil kun jista' kun jista' ċetta dan. Issa, punt li nsemmejt l ħar tal-preżentazzjoni tiegħek għalfejn il-Ġermanja u inkella l-Olanda għandhom jaqblu ma din l-idea. Ma fimx eżattament ir-risposta ta' din il-mistoqsija, forsi tista' tilabora xi ftit iktar. E, Tieni punt speċifiku kien eh, li naqbel ma' Sur Trump u nirrepeti dak li għalli Sur Serkas. Nixtieq semmi il-punt li jintamilt dwar il-mod ta' kif l-AGS u kol il-Memorandum ta' Understanding iffirmat ma' l-Irlanda u l-Portugal u l-Greċja li xew mod dirett fil-pensjonijiet, fil-indexing, tal-collective bargaining u u kol fuq l-arrendamenti tal-paga minima. Aħna għalwilna sena wara sena li dinja din il-kwistjoni eskluża dan il-kapitlu. Ma nix fit fit trattat u ma nix din il-bazi legali fl-Unjoni Ewropea. U dan wasal l-austerità jiena naqbel ma kull ma qal fuq dawk il-punti. Mod ġenerali jiena xtaqt immur lura dak li qal il- um, Il-mistiden liħor, inti għat li eh, l osterita kienet meħtieġa u għazzjoni oħra kienet kun zbal. Jena naqbel madan sa ċertu punt, aħna fil-grupp tal-SND fil-parlament tal-opinjoni li konsultazzjoni fiskali kienet meħtieġa, dak li maqbilniġ dwara kienet l-approċ, eh, dettal tal-approċ ta' dik il-konsultazzjoni fiskali l-ispinta tkabbir u xogħlijiet għandu jiġi mill-settur privat. Jiena ma nafx eżattament insa fej taqbel dwar il-fatt li hemm bżonn ta' involviment ta' settur pubbliku frabtiet ma' investiment u maneġjar. Jekk dan mhux il-każ fejn hu l-impetus għal din l-ispinta min-naħa ta' settur privat, is-settur privat qed jitħalla għal rasu waqt li aħna ġatajna dik l-ispinta għal iktar uh, tkabbir iktar xalijiet. Naħseb li rridu input mis settur uh, eh, pubbliku u is-settur makroekonomiku mhux nħallu fidejn is-settur privat. Taqbel? Grazzi, naddu għas-Sinjura Turinen un mbagħad sinjura Harkin. Nixtieq inkompli fuq dak li għalis sur Hughes għanna niprivaw innaqsu ċertu estremitajiet minnaħa, estrem, estremita minnom jaf tkun xiftit eżagġerata. Minnaħa minnom għanna l osterita għanna l-vizjoni li settur publiku għandu jkun limitat, għandu jkun inqas u għanna bżon ta' iktar pagi baxxi, e, iktar e, protezzjoni soċjali. L-estrem liħor huwa li nistaw sempliċement nonfqu mm, kemm ridu, u mbagħad nibnu iktar investiment fuq iktar dejn. Naħseb irridu naqsu dawn l-estremitajiet f'pożizzjoni oħra terza, pożizzjoni ġdida. Dan il-kumitat kien ehm, għaltajab ħafna dwar din is-sitwazzjoni fir-rapporti fejn qal li s-soċjetà b'saħħitha se tiddependi fuq il-kooperazzjoni bejn il-pubbliku u s-settur privat u għawnek jena għet nikkommenta dwar t-kleqa li t-sina għal-kajm inti għet li xalijiet ser jiġu mis-settur privat jena naħseb iva imma il-privat ser jiddependi ħafna u koll fu lażliet ta' settur pubbliku u tal-politiċi. Nixtieq nenfasizza wkoll li fis-sitwazzjoni li nsabu fiha qegħdin f'taħwida sħiħa dan huwa ċirku vizzjuż. In-negozji, il-persuni individwi djar m'għandhomx fiduċja fil-futur u dan qed jifriża l-ekonomija kollha tagħna. L-SMEs mhux se jinvestu għaliex itkabbiru għabax u m'hemm l-ebda perspettiva ġewwa l-Ewropa itkabbiru għabax għalix memx domanda u memx domanda għalix kullħat jibza minn għadam il-futur għalix aħna neħejna il-settur privat neħejna il-benefiċċji tal-qat waqt li qed jiżdied il-qat. U ikolli ngħid li aħna qegħdin nkomplu inkabru dan iċ-ċirku vizzjuż u għal daqstant irridu niprivaw nirranġaw din is-sitwazzjoni nagħtu ottimizmu ġdid għal iktar tkabbir investiment, finanzjament għal investiment dan huwa punt importanti ħafna, ma nistgħux nibnu iktar investimenti fuq dejn ġdid, dan ser ikun diffiċli ħafna, f'ħafna pajjiżi ġewwa l-Ewropa irridu niffinanzjaw l-investimenti tagħna, irridu iktar proposti dwar dan, innaqsu l-evażjoni tat-taxxa, l-FTT pereżempju, huwa sors ieħor l-investiment U kol għanna bżon ta' kooperazzjoni progressiva bejn is settur pubbliku u privat, partnership strategiku fuq ir-riċerka fuq ix-xogħlijiet il-ġodda, fuq l-enerġija, l-infrastruttura, etc. U jiena naħseb li dan huwa l-mod kif nistgħu nimxu l-qoddim. Li Sinjura l-ekonomist qal eh, li l-pajjiżi skandinavi, per eżempju minn Danimarka, qalet eh, li fil-fatt għamlu dan u l-investimenti fis-settur ehm, sigurtà soċjali jista' jkun qed jappoġġa tkabbir fuq medda twila ta' żmien. U dan eh, din l-idea li s-settur pubbliku u privat jimxu jitfidja idea tajba ħafna. Dan il-kumitat fil-fatt jista' jelimina dawn l-estremitajiet kif edna fil-debattitu ninsabu situazzjoni ferm perikoluza, grazzi. Marja Narkin. Thank you, and first of all... Grazzi, Signor Harkin. Skużawni tal-li ġej il wasal tal-żewġ, l-aħar żewġ eh, kellima, ma stajċin kuna qabel. Skużawni, jena naqbel ma dak li għalet eh, Emily Turinen jider li għanna zewċ estremitajiet u għanna bżon niprivaw insibu mezz fin triqta nofs biex nistolvu din il-problema. Għanna miżuri proċikliċi pro u kontraċikliċi u da jider li li il-miżuri kolla sejn f'direzzjoni wahda u mem l-ebda talba interna f'ħafna stati membri mem lebda possibilità ta' zida fl-esportazzjonijiet forsi globalment IVA imma huma limitati ħafna. U mhux fl-Unjoni Ewropea jekk nanalizzaw il-fatt li l-Unjoni Ewropea eh, kella 0.6% eh, f'dan l-aħħar dan l-aħħar din hija inkwetanti ħafna u qed jittieħdu wkoll il-flus mill-ekonomija ta' ħafna stati membri. Naraw eżattament kif dan jista' dawruh U għal-daqstant, jidher li ħafna mill-politiċi qegħdin iżidu l-problemi li ġa qegħdin hemm. Dak li nixtieq nara huwa xi tip ta' miżuri kontraċikliċi li nistgħu impoġġu nistgħu nagħmlu. Ukoll nixtieq Ringrazzjak rapport jider li rapport, parti mir rapport dwar l-Irlanda dan kienu li ħafna jina smajt jumejnilu fil-komitat ta' li kon, fej kiena missur dragi li kienet jitkellem dwar biex nsejħu lajk id-dil fuq id-dejn ta' l-Irlanda. E, Risposta għal kollega tiegħi, sfortunatament ma stajċ nsaqsi mistoqsija jiena u għatkellem dwar pożizzjoni tal-Irlanda li hija waħda eċċellenti. Uh, kien fortunat li marnex li xin saqsiħ. Għalix, nistaw naraw eh, eh, eh, situazzjoni kif li u ma tstax tgħid li hija inkredibbli meta l-ekonomija qiegħda propju f'sitwazzjoni tant ħażina l-ekonomija tal-Irlanda. Għambadam il-kwistjoni tal-fiscal multipliers u ma ehm, imminaw l-impatt tal-austerità, xini l-opinjoni ta'kom dwar dan u jekk dan għandu xie mbidel, xini tkellmu dwar il-youth guarantee u naħseb li huwa importanti ħafna jina nappoġġa bisħieħ, iżda forsi taħsbu li għanna bżon ta' follow on dwar dan, jekk dan jista' xi wassal għal xi ħaġa oħra jekk hemm xi ħaġa li tista' ssir biex ngħidu l-dawn nies L-ħar punti tijaj, nishtin nirreagġiċ għal dak li għalt il-kollega tijaj, sar nkun fil qosar ħafna, u anka Sur Hughes semmijom, għanna bżon ta' passi eh, differenti għal kontrollazzjoni fiskali għal stati membri differenti. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu pereżempju eh, kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa, eh, nismaw biss aħna dwar l-austerità iżda rridu nsibu mezzi, mekkaniżmi u oħrajn biex inkunu nistgħu nejn nejnu lil din l-ekonomija li qiegħda tereq. Grazzi. Għazzina nishtiq nkun involuta fil-dibattitu kol, fil-fat nishtiq nibda billi nsaqsi lil Jacques Del Pla, żewġ mistoqsijiet. Leonet l-idejat li huwa prezenta jistaw najdu li ġa ġew preżentati jizdaw huma pjuttost innovativi. U fil-fatt, Eh, huma ma differenti minn ċertu kwistjonijiet oħrajn li smajna fil-passat. Però irridu nsaqsu din il-mistoqsija dwar il-kondizjonijiet għal negozjati fi soċjetà. L-istess bħal fil-kas tal-ekonomiji, trid tkun taf kif tista tassigura li riformi strutturali jiġu rikonċiljati flimkien manijiet oħrajn. Fil-qasam soċjali, il-mistoqsija għandha tiġi indirizzata wkoll. Waqt smih ieħor dalodu meta l-makroekonomija minn ċej, jekk għandek nis li jinnegozjaw il-pagi per eżempju, ċertu politiċi, Pero aħna mhux qed niġu involuti għaliex il-xogħol tal-Bank Ċentrali wieħed konfidenzjali ħafna għal daqstant u ma jiddiskutu l-affarijiet flimkien mal imsieba soċjali minarna. Pero insomma minħabba riżultati li rajna ma nafx jekk dan argument tajjeb u għandu jiġi ntużat ukoll fil-futur. Meta nitkellem ma' Bernard Sigler per eżempju fuq it-telefon, l-ewwel kwistjoni li tinqala hija negozjati bejn l-imsieba soċjali jekk aħna naraw il-prinċip li qegħdin niddefendu u l-ILO qed jiddefendu, jidru li dawn huma komponenti importanti ħafna tal-mudell soċjali Ewropew iżda fl-istess ħin meta naraw l riżultati tal- tal-kapacità ta' negozjati fuq ta' kwistjonijiet u din tal-aħħar kienet itnaqis fuq il- ħin tax xogħol Kif tista' tirrikonċilja dawn l-elementi kollha? U fl-aħħar, jekk inti tara lan ta' definizzjoni dettaljata fejn inti kollok għodda li tagħti valur miżjud fil-qafsa soċjali u jagħti rwol stabilizzanti, mekkaniżmu stabilizzanti fuq livell Ewropa għaliex il- il-periodu ta' kontrolazzjoni fiskali f'ħafna stati membri fil-fatt qed tikkontribwixxi għall-istess tnaqir eh, ta' dak li suppost qed tipproteġi. U forsi għanna nippruvaw nieħdu l-ewwel pass, anke jekk nkunu xi ftit inqas ambizjużi, nieħdu il-Youth Guarantee u nagħmlu eh, din bħala l-ewwel ħaġa stabbli awtomatika. Minix kontra nagħmlu xi ħaġa l-istess għal qatt, Iżda bħala l-ewwel pass din taf tkun soluzzjoni tajba ħafna ħjar mill-soluzzjoni li adottaw il-kapijiet ta' statu gvern meta huma jiridu jirilaxxaw 6 biljuni għal din il-garanzija. Din hija aħbar tajba f'Ewropa li ma tantx għandha aħbarijiet tajbin. Fir-rigward tal-metodu ta' koordinazzjoni aħna nafu dan kollox jista' jwassal it-tieni serji ta' mistoqsijiet ta' Claude Emmanuel Triumph jidspieċini niskuza ruħi l kellima l-oħrajn. Il-punt tijaj u għadan, jiena ma naqbilx miegħek meta intijet li ma nbidil xejn meta mqabel ma situazzjoni li kienet qabel, għaliex jiena naħseb li situazzjoni iktar gravi milli kienet qabel. Għal xi ftit żmien jiena nitkellem ma' Sur Goebbels, il-kollega tiegħi, u aħna niċċajtaw dwar il- id-differenza li hemm bejn it-teorija u r-realtà u ma nafx jekk semestru Ewropew fil-fatt u x'ser jfisser li nistgħu nagħmlu progressi radikali fir-rigward il-koordinazzjoni fir-rigward tal-koordinazzjoni fiskali u konsidrazzjoni u rekwiżiti taħt artiklu 71. U wieħed mitħassib tiegħi huwa fil-fatt li sbilanċ bejn 100 21 ta' trattat u 148 tal impjiegu l-affarijiet soċjali u jekk dan mhux qed jiġi indirizzat. Jiena nixtieq eh, nsaqsi mistoqsija simili ħafna għal dik li saqsejt il da plan. Jekk għanda tiġi għanna nkopru xaħġa f'dan l-eżerċizzju fil-fat li ideja li namlu iktar, ħafna iktar fl-imkien fl-Ewropa kollha, iżda mod konkret fil-qasmu soċjali xi fisser dan u x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna? Nista' nsaqsi jekk hawn xi li jixtieq jitkellem? għaliex daħlu iktar nies. Naddu għassur vinjon. Yes, I just want to just make a very short. Iva, naddi komment qasir għal diffikultà li nsabu fija. Isna qegħdin f'xi kamra magħluqa mingħajr ħruġ għanna mina twila qudiemna u ma tantx għandna dawla nqas biex nħorġu minna. il-problema for anka forsi f'ċirkustanzi aktar normali aħna kieku aħna nibdew noħolqu aktar deficits biex bekk ikolna anka fl-infiq ta' deficits biex noħorġu minn problema li qegħdin. L-istati membri li qegħdin eh, flar pożizzjoni konna ġenna zgħajna eh, deficits anka fil-prosperità. Bek użajna lodda odda li suppost stajna użajna f'dal każ. Bek ħloqna problema ta' diffikulta kbira. L-unika mod biex nimxu l-qoddim huma eh, riformi fuq medda twila ta' żmien u mux fil mux bidliet fil-kwantità tan-nefqa tal-nefqa ta pubblika imma fil-kwalità tan-nefqa pubblika. Rridu nikkonċentraw fuq in-nefqa pubblika fuq dawk is-setturi fejn aħna nistgħu e, eh, nżidu tkabbir ekonomiku. U bekk inċaqlu eh, l-affarijiet. Iżda mem lebda mod, eh, mem lebda soluzzjoni sempliċi iktar eh, laħjar ħagġa li nifqu nfittxu xi soluzzjoni maġika u rridu minflok intejbu il-kwalità tan-nefqa. Ninvestu aktar fir-riċerka u fl-investiment. Dan huwa sempliċement komment mhijiex mistoqsija u miex biex eh, nistaqsil xi ħadd partikolari. Grazzi. Je vais la intervenants, Madame Lopez Fontanier. Donc, Nishtiq nala il-lista tal-kellima qabel ma naddu għal-rapporter Sunir Fontanier. Naddu l-ura għall-esperti, Signor Guterres Pieto. Grazie, Signora President. Naseb li hemm sensa frustrazzjoni u alienazzjoni għaliex eh, dal-komitat dwar il-politiki ħriġna b'xi konklużjonijiet u fl-aħħar plenarja fi Strasburgu kien eh, rapport fuq dan is-suġġett iżda fl-istess ħin il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew ħarġu politiki li huma totalment kontra dak li qegħdin itolbu aħna fil-Parlament dibattitu tal-Satta Nazzjon fi Spanja li għaw għaddej bħalissa l-lum. Hemm oh, disprament hemmhekk għal dawn it-tlet snin li ilhom għaddejjim din l-istrateġija bil-koordinazzjoni makroekonomika l-unika suċċess, l-unika ħaġa li, ħarġet kienet iktar faqar, inqas tkabbir u aktar xettiġizmu fuq l-Ewropa. Għaliex ħafna nies issa qed isaqsu Għaliex il-politika il tal-austerità u l-konsolidazzjoni fiskali mhumiex qegħdin jaħdmu. U qed wassal aktar għal xettiżmu għall-Ewropa u l-Ewropa mhux ġimgħat meqjusa bħala sinjal ta' progress. Dak li għandna nagħmlu u l naraw li rakkomendazzjonijiet mill-ħerġu mill-Kummissjoni ma kienx qed jgħinuna għal biex neħqu l-anijiet illi għandna. Aħna qegħdin infallu kull darba id-bassir tal-tkabbir ekonomiku qed ikunu ħżina. Kull ma qed naraw dejjem huwa aktar faqar u aktar disprament. Illum il-ġurnata ma tantx aħna qegħdin mill forsi minn senilu jew minn ġimgħa ilu għaliex jekk inħarsu lejn dikirazzjonijiet ta' dan il-weekend. U ma qed imorru kontra totalment dak li dal-kumitat qed jitlob. Min qed jitlob iktar sforzi għal konsolidazzjoni fiskali, minnaħa l-oħra għandna aktar eh, nitolbu il perspettivi ekonomiċi ħatwassal aktar tkabbir. Iżda dam problema jisseħx. Il-budget għanna inkabruħ f'settur importanti biex iżid iktar tkabbir. Fl-istess ħin, aħna irridu nkomplu dan id-dibattitu fuq it-kabbir fuq l-austerità, jekk jistax ikollok austerità bit-kabbir fl-istessin qed nitkellmu ma' rappreżentanti tal-Bank Ċentrali Ewropew u ma jemnu li l-politika tal-austerità twassal lura għal kemmi viabli l-euro. Jidispjaċini ngħid li ħafna mill-mexxejja politiċi kienu qegħdin jibatu messaġġ fuq il-kemmi viabli l-euro l-euro. Zaħat ma kienet titkellem fuq il-modell soċjali Ewropew li xi ħaġa li ma tistgħux immissu, xi ħaġa li ma tistgħux inbidlu. U xi ħaġa oħra jridu ninsew. Huwa dak li għal rappreżentat mill Is il-konsegwenza soċjali ta' dawn ta' din il-politika ta' austerità il-konsegwenza mis semestru Ewropew dan kollu qed wassal qed ikollu effett fuq il-kompetittività. Iżda x'kompetittività qegħdin niġu mweda? Riformi ta' xogħol li forsi tejn lil ħaddiema biex jitneħew mill-post tax-xogħol. Lider li l-aktar pajjiżi kompetittivi fid-dinja fil-verità ma tantx jidru li kollhom pagi baxxi jew eh, bil patetiku. Dak li għandhom dawn il-pajjiżi u li kollom produzzjoni għolja. Jiġifieri naħseb li qegħdin mixin fi direzzjoni l-ħażina. Kif qed aktar kmieni rigward il-modell soċjali Ewropew issa għandu ħafna dubju fih. Grazzi Signora Fontanier. għamel dak li ma nixtiex. Ħan nirrispondi għal dak li qal il-kollega Spanjol. Ma nishtiċ nitkellem fuq il-politika, il politiki tal-gvern Spanjol għax mhux maħniex qegħdin fi situazzjoni eh, maħni ma nix nitkellmu dwarhom. Irridu nitkellmu fuq it-tama, l-affarijiet sejri mhux ħażin fi Spanja ħajkun hemm anke riforma tax-xogħol kif diġà semmejna, ħajkun hemm riformi strutturali. Dawn ma jistgħux jagħtu riżultati f'sena biss. Iżda ċertu pajjiżi bħal Spanja dawn qed ġew introdotti. Ħaniqaf hawnhekk dwara. Rigward il-preżentazzjonijiet naħseb kienu interessanti ħafna u naħseb ilkoll naqblu illi fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa hemm bżonn li jkun hemm bilanċ budgetarju biex ikolna sistemi tal-welfare sostenibli. Iżda konsolidazzjoni fiskali mandiġ twaqqaf it-kabbir u l-politiki tal-impjigi. Għawnek Hawnhekk forsi allura għandna bżonn inkomplu naħsbu fuqa, kulħadd qed jaħseb kif nistgħu noħorġu fuq il-kriżi, noħolqu iktar impjiegi u kif nistgħu ngħinu lill SMEs. U dawn naħseb li huma affarijiet illi eh, jitkellmu li huma fuq medda twila ta' żmien u medju. F'dan iż-żmien jekk inħarsu lejn il-problemi li għandna tal-faqar ma tistax titkellem fuq il-miżuri tal-ġejjin, titkellem fuq miżuri immedjati li għandhom eh, effetti immedjati. Rridu nħarsu lejn iż-żewġ meddi ta' żmien. Irridu namlu ċara li l-Konsill ukoll. Irrid ikollna riformi ma rridu koll miżuri immedjati. U naħseb dan huwa din hija l-konklużjoni li jiena nista' ngħaddi mill-preżentazzjoni tar rappreżentanti nirringrazzjahom għal darb'oħra. Grazzi tgħid il-President. Ngħaddi l-kelma issa lill-kellima għal darb'oħra nibdew minn Jacques Defla u nixtieq nilimita l-diskussjonijiet tagħkom ħames minuti. Id-dibattitu tal austerita Dan id-dibattitu kellu l mal-Ġermanja, mal-Olanda u Franza, iżda ma tanċ tkellem fuq il-pajjiżi ta' nofsinhar u fuq l austerita li hemm għax jirti ma jirtitellef aktar flus. Il-problema li għandha Spanja mhijiex mill austerita imma għaliex il-gvern, gvernijiet, kellhom problema bil-proprjetà. Hemm problema ċiklika fi Spanja. Kien hemm nies li qegħdin eh, ehm, jibnu proprjetà. Għaliex il-Ġermanja u l-Olanda għandhom jipparteċipaw f'mekkaniżmu tal-impjiegi. Hemm żewġ risposti. Wieħed huwa fuq medda twil ta' żmien. Il-proposta tagħna hija waħda neutrali. Bażikament aħna nipprovdu assigurazzjoni għal qatt ċikliku għal impjieg soċjali. Ġifiri press qed nitkellmu biss fuq għat eh, ċikliku, għat qed nitkellmu ah, din hija xaġa neutrali. il ġermania għat tkun qed tirċivi iktar il qoddim Ġifiri fl-aħħar mill-aħħar il-proposta tagħna hija waħda neutrali. Għal kull min jixtieq jingħaqad anke l-pajjiżi tat-Tramuntana. Hemm ħafna iktar qatt fi Spanja milli hemm fil-Ġermanja ovvjament. Kif għali kollega Spanjol, Spanja għandha bomba tal-ħin biex ngħidu hekk. Mod ġenerali ma nistawx li kolna eh, 35% qiegħda, speċjalment fi Spanja. Inti eh, għattuli li jinto li jina raġel simpatiku ma din da zgur ma tiġi implementata. Kien hemm proposta li proponej li ta' ħames snin ilu għadha ma implementata iżda xorta għadha qed niddiskutuha. Jekk ma tissolvix, ma tissolvix il-problema tal-qatt, u jekk ma naqsux il-rata tal-qat fil-Spanja, fil-Greċja u fil-Portugal, se jkun hemm falliment minnaħa ta' Spanja u tkun kollha toħroġ mill-euro u anka dawk il-pajjiżi oħra huma favur l-Ewropa. Il-Ġermanja trid tevita eh, dan il-falliment u għandha raġun ma nistawx eh, nħarbu minn din il-problema jekk ma naqsux il-qat. Il-proposta tagħna wkoll hija mamula wkoll biex tappella għal pajjiżi kemm ta' tramuntana u anke ta' nofsinhar u għal partiti prinċipali. Għal partit prinċipali. Nixtiequ li jkun hemm għażla għal-liberali, għal-konservativi, għal-kulħadd. Nixtiequ li tkun hemm xi ħaġa illi tkun tista' tippolarizza żewġ naħat. Sinjura President, biex nirrispondi mistoqsija tijak. Xirwol e, eh, minn negozjati tal-imsieħba soċjali, għawnek jien minix espert, iżda ma nixtiex li nediludu ruħna rigward l-indipendenza tal-imsieħba soċjali. Għaliex? Għaliex l-Ewropa hija magħmula minn sistemi soċjali differenti ħafna li anka bħalissa preżentament. Iżda l membri jridu jagħtu kontribuzzjonijiet fil-qasam fiskali speċjalment. Bek biex ikun hemm l-rwol tal-imsiba soċjali, dal dok li ħaddem u l-trade unions naħseb hija xaġa leġittima. Iżda waħedhom huma ma jistgħux jiddeċidu kif ir-riżorsi budġetarji ħajjiġu applikati fiż-żona euro. Bek rigward il-qatt biex biex ikun hemm benefiċċju, irid ikun hemm awtoritajiet legali, l-membri parlamentari u l msiba soċjali kollha flimkien. Naħseb li l msiba soċjali fi Brussel ma jistawx jiddeċidu kemm ħajirċivu bħala eh, benefiċċju tal-qatt, speċjalment skont il-paġit soċjali, eccetera. Irti ikollna mekkaniżmu biex ngħinu l żgħażagħ Naħseb kull ħaġa biex ngħinu żgħażagħ hija idea tajba. Irti ikun eh, politika strutturali u mhux waħda ċiklika. Jista' jkollok Eco Erasmus u mhux Eco for Economy. Umberto Eco eh, sena ilu ħareġ bl-idea illi l-aħjar programm Ewropew huwa dak tal-Erasmus Iżda, problema fl-Erasmus jetem għal min jemmen fl-Ewropa. Dawk li iġġa jħobbu iduru. Emżon li kunem xie tibta Erasmus għal plumbers għal dawk li suqu taxis. L-Erasmus għanda tkun mezz ġenwin fejn in-nies ikun jistgħu jivvjaġġaw mal-Ewropa mhux biss l-istudenti. Dinja dan huwa suġġeriment tiegħi ħudu l-flus mill mekanizmu ta' stabilta, ħudu l-flus mill-fondi soċjali, u għajnu dawn il-programmi bħal tal Erasmus għal il-programm Erasmus Eco. l aħħar punt, jekk mem lebda dejat kif ħannaqsu il-qat fl-Ewropa l ma se jkollna futur tajjeb. U mhumiex il-multipliers li ħajranġaw il-sitwazzjoni il-qat huja problema strutturali. Hemm ħafna nies illi kellhom daru sa m'għandhomx din hija problema ċiklika. Kif ħan indirizzawa din il-problema? Kif ħat ir-riforma dinja tax-xogħol fl-Ispanja? Spanja qiegħda fl-ar sitwazzjoni. Kif tista' tgħin l-Ispanja? Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim il-limis. L-Ewropa għandha sfida kbira qudiema, rridu naqsu l-qat, irridu nżidu l-impjiegi. Aħna naqblu illi settur pubbliku għandu bżonn jagħmel aktar investimenti. Iżda rridu nkunu effiċjenti wkoll. Il-prioritajiet għandhom ikunu fis-settur, fit-taħriġ, fl-edukazzjoni, fir-riċerka u fl-innovazzjoni. L-SMEs qed jipprovdu is-suq b'60 sa 70% tax tal-impjiegi li għandna llum. Wara kull semmi għandna individwu irrid imura il-bank biex jissellef il-flus. Jgħidu li jħallas 3% aktar mill-kumpaniji kbar fil-rata tal-interess. Dan huwa pis illi ma jitnaqqas għal 25% kif smajna fil-verità dan din ir-rata qiegħda tola. Bekk irridu eh, nħedġu lill-individwi biex ikomplu joħolqu aktar eh, kumpaniji u joħolqu aktar impjiegi. Hemm nuqqas ta' tama għal-futur. Dan du x'jaqsam ukoll mal-individwi li għandna u aħna rridu ngħinuhom biex noħolqu aktar impjiegi, imma jrid ikollna wkoll regolamenti ġusti fuq livelli nazzjonali f'pajjiżi differenti biex jimplementaw qatt għal kumpaniji żgħar. Bekk inżidu ir-rata tal-impjieg. Grazzi ħafna. Um, thank you very much. Uh... Il-President, grazie ħafna. Issa, Sur Nunjus Manjur. Grazzi, President, nishtiq nifoka fuq il-mistoqsija x'sen nagħmlu wara l-garanzija Zaza. Fil-Karitas għandna esperjenza tajba fuħut mill-organizzazzjonijiet tagħna membri bħal Ġermanja u Spanja fejn hemm dialogu bejn is-settur pubbliku u s-settur privat u anke l-SMEs l-bosta tagħhom imma anke ma dawk il-fornituri ta' servizzi soċjali bħal Caritas u trade unions dan dialogu li wassal għal impiegi ħafna drabi, Impiegi fil-kura tas-saħħa, fis-settur favur l-ambjent, impiegi ħafna drabi marbuta ma l-ekonomija soċjali, fejn aħna naħsbu li jista' jkun hemm politiki tal-impjigi oħrajn fil-futur fejn nistgħu nagħtu aktar attenzjoni. Naħseb hemm possibilitajiet, naħseb hemm l-esperjenza, iżda għandhom jiġu mifruxa sabiex bekk nkunu jistgħu tassew isiru storja ta' suċċess għall europa kollha u mhux għal ftit nies biss jew għal realtajiet għal ftit realtajiet biss. Grazzi. President, grazzi. Is-Sur Triumf. Kien hemm numru ta' mistoqsijiet li ġew indirizzati lili u nista' nilmel sommarju tagħhom billi ngħid kif nistgħu noħorġu b'dawn il-miżuri mhux bil-fors proċikliċi imma forsi antiċikliċi, kontraċikliċi fil-qasam soċjali. M'għandix tweġiba issa stess għal din il-mistoqsija, imma xġara wara kriżi. Il-kriżi u l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew wera x'kienu l-effetti tal-kriżi u ċar li l-approċċ soċjali fl-Ewropa wasal fit-tmim ta' ċiklu ta' ħajja tiegħu u għalhekk ma naħsibx li aħna konxi bisħieħ tal-dimensjoni u daqs ta' trasformazzjonijiet li saħħu. L-ewwel net speċjalment fir-rigward il-nisġa eh, tal-manifattura, tal-pagi, eccetera. U lek ħafna drabi kellna ninventaw xi tip ta' approċ ġdid iżda li huwa inaċċettabbli huwa li fi dialogu kollu fuq livell Ewropew nisimgħu ħafna tħambiq fil-vojt f'daw l-aħħar 10 snin, ħafna affarijiet diskussi b'serjetà fl-istituzzjonijiet Ewropew imma deru li ma sarfu f'xejn, ma wasluna l-imkien u ma ħadmux. U ġalla darba issa nirrikonoxxu dawn l-affarijiet hemm żewġ affarijiet nistgħu nagħmlu. Ovvjament ma nistgħux ma namlu xejn fir-rigward l-innovazzjoni soċjali, anzi rridu namlu innovazzjoni. Hemm dialogu soċjali li referu għalih kollegi oħra wkoll u kellima oħra qabli, imma naħseb li huwa ċar u tont li ma nistawx namlu din l-autonomija palli kieku xej fi dialogu soċjali fl-ekonomija kif palissa. bħalissa. Ma taħdimx u għalhekk l-awtoritajiet pubbliċi rridu jindirizzaw dan l-aspett ukoll. Għalhekk Jiena naħseb li il-koll rridu ninġabru madwar mejda, nirriflettu ftit u naraw x'nistgħu nagħmlu fir-rigward dialogu soċjali fil-futur. Bajt kemm xejn sorpriż għaliex kellna dal-kunċett ta' CSR, ta' responsabilità soċjali korporattiva, kien hemm ħafna interess, imma meta nagħtu ħarsa lej dialogu soċjali llum xejn huwa miftuħ għal xi ħaġa ġdida, għal xi msieħba ġodda, għax innovazzjoni, nistantikom eżempju ta' dialogu soċjali u l-kunċett ta' kemm wieħed jista' jkun impjegabbli jew le. Għal snin sħaħ inna najdu li hemm miżuri passivi li mhux qed jaħdmu allura x'għandna bżonn issa. Għandna bżonn miżuri attivi. Iżda dawn huma żewġ affarijiet li qed jaħdmu parallelament imma qatt flimkien. U allura kif jista' jkun li naslu għal pakket fl aħħar mill aħħar fuq kollox għal eda, per eżempju. Forse ħattu paw xokjati b'dan ħanajt, imma jiena ma naħsibx li jista' jkollna ekonomija bi kriżi fl-Ewropa jekk ma jkonniex fejn ħorġu mill-kriżi fl-Ewropa jekk ma jkonniex xi ħaġa fuq il-sijat ta' xogħol. Diġà kellna tnaqqis fis-sijat ta' xogħol u allura kif nistgħu nużawha mod ikonna Sara? Le, mux bil-fors, imma rridu naraw x'approċċ se nieħdu, ikonna naqis ġust tal-ħin tax-xogħol. U forse nistgħu nżidu fuq dan ix-xogħol, nħatu ħarsa lejn il-ħaddiema aktar vulnerabbli u dawk l-impjegati vulnerabbli u niżguraw li jistgħu jagħmlu l-almu tagħhom li jużaw l-aqwa mod possibbli il-ħin liberu tagħhom biex jaraw kif ħajasbu għal-futur. Ma naħsibx li jista' jkun hemm xi tip ta' koordinazzjoni mingħajr xi spinta jew xi spinta mingħajr innovazzjoni. Grazzi, tajt il-President. Nixtieq nirringrazzja lill-erba membri tal-panel, l-erba kelliema li kellna għal dibattitu verament interessanti u mimli stimoli. Naħseb li hemm numru ta' elementi li aħna ħan iżviluppaw fix-xogħol tagħna grazzi għalilkom u naħseb li kienet verament utli għal kollegi kollha tagħna. Għaliex nafu li dawn l-affarijiet kollha li semmejna ħaj jiġu diskussi għat-ħejjija tal-Konsil ta' Ġunju bekk naslu għat-tmim ta' smiħ pubbliku tagħna grazzi mill-ġdid lill-esperti. Issa naslu għal punt 15 fuq l-agenda tagħna. Nixtieq ngħaddi l-kelma lill-rapporter Antea McIntyre biex tippreżentanna la bozz ta' opinjoni għal kumitat MV għal standards bażiċi ta' sikurezza kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jonizzanti ionizing radiation. Grazzi ħafna, President Dan l-bozz ta' direttiva fuq radjazzjoni ionizzanti qed tipprova twassal għal simplifikazzjoni għall arranġamenti eżistenti għal protezzjoni mir radjazzjoni Jider li tiġbor flimkien direttivi eżistenti xi ħamsa standards f'direttiva waħda ta' standards ta' sikurezza u tipprova tiġbor flimkien l-aħħar rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Internazzjonali fuq protezzjoni eh, mill radjazzjoni l-ICRP u l-Aġenzija oħrajn l-Aġenzija l-oħra fuq livell internazzjonali kontra il-radjazzjoni u l-effetti mir radjazzjoni Għalhekk hemm aġenziji li jaħdmu fuq dan huma sors sowlieni ta' impjiegi ma fl-istess ħin irridu nħarsu lejn il-protezzjoni tal-ħaddiema, ħafna minnhom ġew stabiliti mill-1959. Jiena nappoġġa l-proposti tal-Kummissjoni biex ikun approċċ aktar koerenti u nħoss li huwa verament importanti li aħna nieħdu approċċ bbażat skont is-sogri u skont u bbażat fuq ix-xjenza. Forse ma tiftakrux imma l-iskeda oriġinali għal dan ix-xogħol kien qasir ħafna u jiena ressaqt xi emendi min-naħa tiegħi. Iżda wara xi konsultazzjoni li kelli mill-esperti rilevanti, jiena rivedejt xi emendi minn tiegħi biex nindirizza l-evidenza xjentifika ġdida li feġġet. Dan ir-rapport jimxi id fit mal-Kumitat MV u għalhekk għandna xi oqsma fejn għandna kompetenza konġunta u fejn oħrajn fejn għandna kompetenza esklusiva għalhekk importanti li nżommu mal-aspetti tal impjiegi f'dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzja l dawk il-membri kollha li resqu emendi u nittama li nistgħu nkomplu naħdmu b'kooperazzjoni tajba mal-gruppi politiċi kollha u naslu għal rapport fukat lill kumitat Envi. Nittama ninorganizza laqa bej shadows dal-waqt biex bekk nistgħu niddiskutu d-dettall u hemm xi punti b'mod partikolari li rridu nagħtu ħarsa lejhom. Naħseb li hemm żewġ oqsma li jistgħu jkunu kontroversjali. L-ewwel kif nindirizzaw dawk taħt l-età ta' 18 sena. Nista' nirtira l-emenda tiegħi numru 7 li huwa l-artiklu 12 li għandu x'jaqsam mal eh, mis-16 sa 18 mbagħad irridu nagħtu ħarsa lejn l-emendi naħseb Missur Ori u l-emendi anke minn Jutta Steinruk u oħrajn li huma jikkontradiċu lil xulxin u għalhekk irridu npoġġu bil qiegħda madwar mejda nsibu kompromess fuqhom. Imma l-iktar emendi kontroversjali huma dawk li jippruvaw idaħlu dawk li vjaġġaw ta' spiss f'dan id-direttiva. Frequent flyers huma dawk kollha li jaħdmu fil-Parlament Ewropew prattikament u għalhekk jiena tidu tipperswaduni li jkun hemm evidenza xjentifika għal fatt li jena ikolli nappoġġa dawn l-emendi. Naf li Steinruk ma setax kun hawn wara l-offsenar għandha opinjonijiet importanti fuq dan u mittama li nkun nista' jkolli laqgħa ma' shadows fil-ġejjeni qarib u bekk forsi nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u noħorġu b'xi kompromessi u xi suġġerimenti tajbin għal kumitat Għalek, minn ġdid nishtiq nirringrazzja l-membri għall-emendi li resqu u nħares il-qoddim biex nisma kommenti li għandhom resqu minnħa tagħhom. Il-President, grazzi ħafna. L-Onorevoli Ori, grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Jien ukoll nishtiq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-rapporter għal xogħol siwi li għamlet fuq l-opinjoni. Grazzi, Signora McIntyre. Intqal deġa li għanna nindirizzaw biss l-aspetti marbuta mal-impjigi f'dan il xogħol Mhux bil-fors naqbel dwar dan għaliex hemm kompetenza oħra Ewropea il-sikurezza u s-saħħa fuq il posta xogħol Naħseb il-koll responsabbli għal dan il-qasam u għalhekk jiena jidhirli li li hija xi loġika li aħna rrid ikollna bażi għax-xogħol tagħna hawnhekk u għandna kompetenza hawnhekk f'dan ir-rigward. Nistgħu nagħtu opinjoni fuq dan. Fl-opinjoni u fl-emendi koll, Dak li joħroġ ċar huwa li l-mod kif naħsbu dan il-bilanċ fejn minna għandek dak kollu li huwa komuni fl-Ewropa u dak li nanna namlu fl-imkien bl-istess mod fl-Ewropa minnaħa u mill-banda l-oħra dak li hemm fuq livell domestiku, livell nazzjonali, differenzi, il-bilanċi biex nsibu fuq dan. Is-Sinjura McIntyre qalet li ma rridux nagħmlu wis armonizzazzjoni fil rigward ir-regoli naħseb li joħroġ ċar mir-rapport Minkejja dan jiena nargumenta personalment li dan huwa l-aqwa approċċ. Qed ngħid dan mill-punt vista ta' s-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, wara kollox qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-bniedem, dwar ħajjiet u irrid ikollna regoli uniformi fejn huwa loġiku, imma anke fuq bażi tal-kompetittività Wara kollox qed nitkellmu dwar ċirkostanzi ekonomiċi differenti, ċirkostanzi industrijali differenti, u hemm ħafna interessi li jitlu fis-seħħ hawnhekk, u għalhekk irid ikolna livell indaqs fir-rigward kompetizzjoni u regoli. Hemm bżonn niżguraw li kulħadd jista' jieħu sem f'dil kompetizzjoni fuq is-suq fuq livell indaqs. Għalhekk jiena ressaqt emendi għal dan ir-rapport, ħafna minnhom jirreferu għal punti li semmejt, imma minkejja dan xi kultant naħseb li rekwiżiti jmorru lil inwist. Naħseb li jkun eċċessiv li jkollna ċertu punti, u għalhekk les niddiskuti fuq dan il-punti ma' rapporter għal-bqija naqbel ma' l-opinjoni, naħseb opinjoni tajba, hemm xi aspetti li huma tekniċi apparentement fin-natura tagħhom, imma meta tħares mill-qrib tara li hemm interessi soċjali, ekonomiċi u mhux dejjem faċli li toħroġ bl-aqwa bilanċ bejn is-saħħa, s-sikurezza, l-impjegabilità u l-interessi ekonomiċi Diffiċli li tikseb dan il-bilanċ imma għalhekk qegħdin hawn aħna tippruvaw niksbu laqwa aqwa bilanċ fit-tmim ta' din il-proċedura. Signora President, Sur Serkas, Kjoġbog, Grazzi ħafna, President. Fisem, Signora sinjura Steinrock, li ma setax kun għawnek hawnhekk għaddit li nota bil-kommenti tagħha u tajt widen għall bozz ta' opinjoni u aħna nħossu li dak li huwa importanti bħala grupp soċjalista huwa li ma ninsawx il-fatt li aħna nitkellmu dwar standards badiċi, standards fundamentali, standards li huma importanti biex inħarsu s-saħħa ta' dawk in-nies li huma esposti għal din it-tip ta' radjazzjoni. Għal daqstant mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa fejn aħna Issu xejn mu xejn niddeċidu li nimxu l qoddim hemm limiti, hemm xkiel, hemm diffikultajiet mill-data medika u anke aspetti li huma importanti ħafna għas-saħħa tan-nies. U għalhekk professjoni ta' individwu mhux dejjem hija daqshekk importanti daqskemm hija importanti li toqgħod attent għal kemm qed jiġi espost għal din it-tip ta' radjazzjoni. Meta jkunu esposti għal din it-tip ta' radjazzjoni rridu jkunu mħarsa tkunx tkun il-professjoni tagħhom. Naħseb importanti li naħsbu f'dan ir-rigward għaliex mhux se naċċettaw tnaqqis ta' dozi u limiti li hemm fil-leġiżlazzjoni korrenti. Għaliex ovvjament dak li rridu nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar huwa li ntejbu l istenders ta' protezzjoni qatt m'għandna naqsuhom. U ma naħsibx li tkun utli xejn li nippruvaw niksbu bilanċi għal raġuni jiet ekonomiċi, hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sikurezza s-saħħa fuq l-antijiet tax-xogħol u din hija priorità assoluta. M'għandniex inqisu dan f'termini ekonomiċi. Il-bqija naħossu li r-rapport ta' Sinjura McIntyre tajjeb naqblu dwar l-idejat tagħha fuq iż-żgħażagħ hemm emenda importanti fejn aħna nixtieq niżguraw li noqdu attenti ħafna u naqblu fuq xi tip ta' protezzjoni speċjali għan-nisa tqal. Dawn ħafna drabi jkunu esposti aktar għal din it-tip ta' radjazzjoni. Signora President, l-ewwel l-Onorevoli Benjon u mbagħad l-Onorevoli Clark. Iva, grazzi nixtieq nilqa' din l-opinjoni jien ukoll. Signora McIntyre passoltu ħadmet b'diligenza kbira fuq dan ir-rapport Naħseb li għanna niftakru li dan huwa aġġornament u li diġà għanna sistemi ta' protezzjoni effettivi ħafna fl-Unjoni Ewropea, iżda kultant żmien għandhom bżonn aġġornament biex inqisu wkoll l-iktar arfin xjentifiku aġġornat. U hekk qed nagħmlu hawn huwa leġittimu u rid isir minn ħin għall ieħor. Għalhekk ma naħsibx li għandna nitlu wisq fid-dettall u nżidu kull tip ta' żdidiet burokratiċi. Għalhekk jiena ressaqt xi emendi minn ħatijaj. Ressaqt emendi l-iktar fuq kjarifiki biex nipruvaw namlu differenza bejn il-licenzi u s-sistemi ta' reġistrazzjoni. Jek da ma jġiex iċċarat nistgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn aħna nitolbu lill-utenti ta' proċessi radioattivi jew ta' radjazzjoni biex ifittxu li jkollhom awtorizzazzjoni kull darba li jagħmlu proċess bħal dan. Iktar milli jkun hemm awtorizzazzjoni ġenerali għal proċess li jiġi ripetut kultant żmien. Aħna ovvjament ma nista, ma rridux nispiċċaw f'din is-sitwazzjoni għalhekk ressaqna l-emenda 29 u 30 u nittama li jiġu aċċettati bħala kompetenza tagħna għaliex jiena naħseb li għandhom impatt bħalma qal sur Ori fuq il kompetitivita tagħna u l efficienza tagħna u naħseb li huma utli. Ftit imħasseb dwar l-emenda 16 li naħseb li jista' jkollha riperkussjonijiet negattivi mhux mistennija. Għalhekk naħseb li hemm bżonn nipoġġu bil-qiegħda madwar mejda neżaminaw numru ta' kwistjonijiet fejn aħna Eh, nistaw nispiċċaw situazzjoni bħal din jekk ma noqdux b'sebajnej. Naħol u ehm, nuqqasijiet legali ċertu naqa, f'ċertu naħat u ehm, aspetti burokratiċi li ma jagħmlux sens minn naħa l-oħra. Hemm kwistjonijiet żgħar, ftit naqrit fuq il-proposti kif huma ma nistgħu naslu għal ftejmiet żgur fil-futur qarib. Grazie. Clark? Sir Clark, jek joġbok? Umbat Sir Christensen. Grazie, President. Dimiex bis kwestjoni ta' impiegiem u koll li saħab sigurta. Jina favur ta' regolamentazzjoni jizda tkun raġonevoli. Jiena kont nalem il-fizika u meta kont nuri ċertu, nispjega ċertu affarijiet kien hemm regoli u meta kont nuża il-materjal radioattiv nistaħt il 16 sena ma stawx ikunu preżenti. Jiena qed nara varjanti fir-regolamentazzjonijiet tal-espożizzjoni tal-radioattività il l-International Commission tal-Protezzjoni tal radioattività għandha rekomendazzjoni ġenerali ta' millisiever wieħed kull sena għal kull individwu. Jekk tara test l-oriġinali jidher li jgħid u hawnhekk qed nikkonċentra fuq livelli tal-lens of the eye li jiġi msemmi spiss li u aktar sensittiv u aktar espost għal dawn l-situazzjonijiet il-test oriġinali jgħid li l-livell għandu jkun massimu ta' 20 MSV. Waqt li emenda 6 jipoġġija għal 15 u emenda 8 u 30 u 32 jitkelmu dwar 15 il-MSV kull sena. Għal daqstant, irridu naħsbu iktar dwar dan. Namlu iktar riċerka, nissuġġerix li jisiru iktar riċerki biex bekk il-livelli jkunu eżatt u kif suppost. Iżda, nishtiq kol ukoll li t-test jgħid ukoll kemm fil-ġustifikazzjoni fuq kumenza ħarad x'imkien ieħor li għandna nirrikonoxxu l-fatt li r-reġimi fl-Unjoni Ewropea kollha fl-istati membri differenti huma fil fat differenti u li approċċ uniformi ma jkunx adattat. Irrid ikun hemm flessibilità fir-regoli li ikun hemm Nirringrazzjak, President, nirringrazzjaw kolli rapporter. Nadu Sur Christensen. Grazzi, jena wieħed mill-awturi ta' dan il-rapport. Dimiex kwistjoni ta' burokrazija nutili, iżda Hemm ħafna nies ġewwa l-Ewropa, mhux miss membri parlamentari li vjaġġaw ħin kollu għal xogħol fuq xogħol. Għal daqstant jekk aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni dawn it-titjiriet kollha li jsiru rridu nżommu f'moħħna wkoll eh, ċertu gruppi li huma vulnerabbli iktar minn oħrajn. Tajjeb, issa naddu għal-Kummissjoni jekk tixtieq titkellem? Jogħġbok? Grazzi President. Nirringrazzjak għal kummenti, nirringrazzjakom għal kummenti li rċivejna u analizzajnijom, se nirrispondi għal xiftit punti nixtieq nibda bil-protezzjoni tal-dawk li vjaġġaw ta' spiss. Aħna konxi tal-fat li hemm ħafna nies li vjaġġaw ta' spiss, jivvjaġġaw daqskem eh, jivvjaġġaw per eżempju il-kru ehm, tal-arjuplan jew iktar. Iżda, daw in-nies għandhom reġim ta' protezzjoni waqt li għal nies oħrajn huwa diffiċli tidentifikhom u hekk tkun tista' tirregolamentom. Huwa faċli għan nies li jaħdmu fl-airport għax inti taf min qed jaħdem hemm u tista' tipproteġi l-istaff tiegħek waqt li oħrajn le. Din hija kwistjoni ta' implementazzjoni u l-kwistjoni ta' min għandna nindirizzaw biex nipproteġu Issa dwar l-apprentistatu l-istudenti, jekk aħna nanalizzaw it-test, taraw li hemm bizzejet protezzjoni li tingħata l studenti u nies li qed jagħmlu training li jkunu qegħdin jaħdmu uh, f'ambjent ta' dan it-tip matul l-istudji tagħhom jekk ikunu 16 sena u jew iktar. Direttiva tajt biċar li eh, zazax taħt il-16 sena għandhom jiġu meqjusa bħala nies normali tal-pubbliku ġenerali u għandhom jiġu meqjusa bħala l-pubbliku ġenerali. Issemmew bosta affarijiet bosta drabi hawnhekk huwa minnu li l-ICRP qed jagħmel mm, qed jgħid li għandu jkun hemm MSV waħda għal kull sena għal kull individwu tal ehm, pubbliku ġenerali. Dawn il-limiti għal persuni jew inkella individwi eh, eh, li huma esposti fix-xogħol tagħhom huma iktar li huwa ta' 20 MSV kull sena. U f'dawn l-aħħar snin kellna evidenza li wriet li l-għajn tkun ħafna iktar sensittiva minn partijiet oħrajn u għal f'dak il-każ irridu innaqsu il- um, l-MSV għal lajnejn għal 100 minn 150 għal 20 MSV kull sena. Artiklu 30 tal-Trattat tal-Juretum jitlobna li nistabilixxu standards eh, uniformi u dan għandu jiġi applikata għan-numri li qegħdin insemmu hawnhekk u r-rekwiżiti tagħhom ma bħal rekwiżiti minimi. Grazzi. Ir-rapporter. Ikjoġbok. Naħseb li il-sigurtà u s-saħħa tal-ħadima huwa ferm importanti mod partikolari għal dan il-kumitat. Dak li qed nipprova nagħmel differenzjazzjoni hawnhekk huwa x-xogħol tal-kumitat tal-envi li jitratta iktar il-pubbliku u x-xogħol tal-kumitat tal-impjiegi li jitratta il ħaddima M'hemmx wis differenza però f'dan ir-rigward. nil-elementi tas-surbanjen nirringrazzjah u nappoġġa dak li prezenta. Naħseb li naqblu jiena naqbel li emenda 16 għandha tiġi analizzata iktar fid-dettall nassigura li s-sur Clark li l-emendi li qed isemmi, emenda 6, hija fil-fatt dik l-emenda li jien artirajt oriġinarjament użajt l-ICRP limiti tagħhom li kont konxja minnhom ta' 150, iżda dawn issa naqsu u ġiet prodotta ta' evidenza xjentifika u jiena grata li naqsu għal 20. F'dokument tagħna qed nitkellmu dwar eh, nżaza ta' 16-18 sena, mhux qed nitkellmu dwar nies oħrajn. Nassigura li s-sur krajk dwar dan. U jiena naħseb li fir rigward ta' dak li għal is-sur Eh, Christensen dwar dawk li jivvjaġġaw ta' spess din hija kwistjoni li rridu niddiskutu dwarha iktar fid-dettall. Grazzi. Grazzi. fil-qosor ser nkunu qegħdin nivvutaw eh, fuq l-opinjoni għada u l-Kumitat tal-Envi ser jieħu eh, l-opinjoni tagħna in konsiderazzjoni fl-24 meta jiddeċidu fuqha. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss jidher l-ħadba skużawni għadna ma analizzajniex il-kompromessi. Il-kompromessi fl-20 ta' ta' Marzu u se nivvutaw fil-21 ta' Marzu, skużawni, ħadbal. Forsi inti ma nkwetajt wis iżda membri oħrajn, forsi beżaw li musser jkollna kompromessi, eh, un bat imorri direttament tal-vot. Tajjeb, issa ser naddu għal punt 19 tal-agenda tagħna u ser naddu il-kelma lis sinjura Castello li ser tintroduċi l abbot tar-rapport tagħha. Miki oġbok. Thank you very much, Chair. Grazzi. President. Grazzi. Um, jiena grata li qed nsemmi l-kuntest tal-proposta tar-rapport u ser nsemmi l-emendi li qed niproponi u l-idea warahom. Fir-rigward tal-kuntest ta' dan ir-rapport, kif smajna mill kelliema fis-snieħ l-lum wara nofsinhar l-impatt tal-kriżi fil-fatt qed eh, qed ikollha kbir ħafna fuq iċ-ċittadini tagħna u din qed wassal għal faqar u esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea 25% tal-popolazzjoni u 120 miljon persuna ma friskju ta' poverta, 4 miljon persuna għandhom nuqqasijiet gbar ħafna materjali 10% jgħixu fidjar fejn m'hemmx ħafna xogħol u mbagħad hemm 4 miljuni homeless fl-Unjoni Ewropea kollha u tfal huma l-iktar sensitivi iktar vulnerabbli għal faqar u dan għandhom pat kbir fuq l-iżvilupp. Hemm xi stati membri li ma jistgħux jappoġġaw eh, għawis e, nies friskju u għaldaqstant qed nagħmlu ftit progress biex nilħu l tal-2020. L-MDP li aħna stabilixxejna fi 87 uża l-intervention stocks u ħafna mill-istati membri ħadu sem eh, fl-MDP, hemm 20 stat membri qed jipparteċipa u fl-MDP u fil-fat kif qed dan jiddependi fuq il-food stocks u kien jiddependi ħafna fuq il-budget line tal-agrikoltura. -agri meta naqsu l-intervention stocks l-MDP uh, kellu tnaqqas ukoll it-tmim tal-NDP u ma jiġix sostitwit ser jwassal għal teddida kbira l ħafna stati membri u ser jimminna u kol l-leġitimità tal-Unjoni Ewropea minnaħa u ser jwassal għal politika ta' austerita fl-Unjoni Europea kollha u mus ser nkunu nistgħu nilħu lin-nies ktar marginalizzati fis-soċjetà tagħna. F'Ottubru tal-2012 il-Kummissjoni proponiet abbozza regolamentazzjoni biex tkun tista' tistabilixi fund għal eh, għajnuna Eh, Ewropea għal dawk nies li kienu liktar fil-bżonn. Dan eh, huwa marbut mal-MDP se jibqa' jappoġġa il- eh, skemi nazjonali u kol għajnuniet għan nis bladar u għatfall u kol ikompli jgħin il-mizuri ta' inklużjoni soċjali. l appoġġ ser jiġi pjanat u fil-rigward ta' skemi nazzjonali u l-istati membri ser jinaqdu ma' organizzazzjonijiet oħrajn e, imsieħba u dawn ser ikunu responsabli għall allokazzjoni tal-assistenza. il fonds u kol għandu jappoġġa l-pjattaforma Ewropea għal e, tal-im reċiproku. Minħabba li jina ġejt maħtura rapporter għamilt referenza għal ħafna e, NGOs Ewropej u um, uħut mill-NGOs nazjonali. Kenna laqa ma ta' Shadow Rapporters u jina fil-fat il-tqajt ma ħafna membri tal-kumitat mod separat eh, għanna l-hearing tal-kumitat fi 23 ta' janar. Jina eh, eh, prezentajt 63 emenda li jkopru ħafna kwistjonijiet. L-ewel proposta li jena fil-fat għandi hija li aħna ser ikollna Mm, fondi minn naħa tal-Unjoni Ewropea 100% b'konformità mal-MDP ehm, u 85% mill eh, mhux parti mill-programm waqt il-bqija mill-istati membri 95%. Aħna nkludejna wkoll referenzi għal povertà ta' referenza u koll għal compliance ma' l-privatezza u l-liġijiet ta' protezzjoni ta' data. Umbat kienem tema importanti ħafna li smajna fi smih publiku li kena f'jannar il-prinċipju ta' partnership mal ngos u soċjetà ċivili u kol l-organizzazzjonijiet ta' partnership. Aħna provajna nikkerifikaw definizjonijiet bħal per eżempju il-land recipients u, u provajna nsibu konsistenza fl-użu ta' definizjoni tagħha tagħna. Aħna xejna t tneħija tal-ostakli fir-rigward tal- um, tal-lotja tal-ikel li pereżempju l-vat fuq e, lotja tijiet tal-ikel. Provajna u koll niproteġu dinjeta ta' dawk nies li jirċivu daw lajnuniet biex niprovaw neħu kwalunkwe stigma kemm jista' jkun. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal saħħa pubblika u l-ħela tal-ikel. Aħna wkoll għamilna referenza espliċita l-edukazzjoni tal-faqar, faqar mill-ikel. Għamilna wkoll uh, studji fuq il-peer reviews u assigurajna operazzjoni tajjeb tal fond tal-fund -tal u li idejem jiġi rapportat l parlament Ewropew dwar żviluppi li jistgħu jsiru. Fl-aħħar mill-aħħar tlabna li forsi jintalbu jħallsu xi ħaġa dawn il-persuni li qed vu lajnuniet ma mhux iktar minn 10% tal-valur tal-ikel. Dawn huma din għadija toħut mill-elementi nilqa il-kummenti kollha nirringrazzja l shadows ir-rapport daw kollha li għajnuni fir-rigward ta' dan ir-rapport biex nikkonkludi President jiena nixtieq ngħid li u kien importanti li li din il-proposta dan il-fond fond miħux sostitut għal politiċi oħrajn. Fil-fat din hija sfida, għada sfida kbira. Il-budget huwa 2.5 biljuni huwa inqas minn dak li kienem taħt l-MDP li kien ta' ftit inqas minn 3.1 biljuni u, u estimat li se benefikaw 2 biljuni kull sena. 2.5 biljuni baqaw intatti fil- fil-negozjati tal-Kunsil għal-MFF iżda xorta għadna najdu li 2.5 biljuni mhuwiex biżejjed biex inkunu nistgħu nilħu l-anijiet ta' din il-proposta. Insomma, il-proposta nil-qawa u nixtieq ngħid li ħafna mill-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili għandna maħħom. magħhom illaqaw ħafna din il-proposta u dan eh, jagħmel kontribut tajjeb ħafna u importanti ħafna biex nippruvaw niġġieldu il- l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Irridu kol nimmiraw nimiraw it-tfal biex jikkomplementaw dawn l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid ukoll li l-fond għal dawk l-iktar depravati hija importanti ħafna hija l ta' kollox hija rikonoxximent tanġibli l-Unjoni Ewropea qed qiegħda hija lesta li taqdir rwol tagħha fir-rigward ta' ġieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Jiena ħerqana għal dan id-dibattitu illum u nirċivi iktar feedback dwar dawn l-emendi u lesta niddiskuti mal-kollegi tiegħi. Grazzi. Eh, merci. Eh. Grazzi. Is-sur Orri, jekk joġbok? Grazzi ħafna, President. dan il-rapport ġi prezentat qudiem dan il-kumitat għaliex għandna bżonn noħorġu b'soluzzjoni. Issa li ehm, l-intervent wasal biex jala. Dan kien marbut ma' per eżempju il-programm tal-ikel, il-food program tal-Unjoni Ewropea li kien eh, ta' suċess 2.5 biljun hawnhekk kif nitkellmu sa' naqas għal biljun eh, għal inqas hekk smajna dak kien l-aħbar li ħadna. Aħna nafu li fil-futur il-possibilitajiet ser ikunu iktar restrittivi u għal daqstant jiena naqbel ma' rapporter Sinjura Castello. Naqbel ukoll li mm, kejja l-mod ta' kif aħna nippruvaw naħdmu fuq dan bħala Unjoni Ewropea l-Istati Membri wkoll, kolunkwa ħaġa li nagħmlu ta' qabla mal-passat dan huwa probabbilment se jkun xi diżappunt. Naħseb li huwa fl-interess tagħna nassiguraw li konna sistema li hija sempliċi ma jkunx hemm wis red tape u dan ma jkunx komplikat, ikun eh, user friendly għaliex wara kollox aħna qegħdin nesperjenzaw deficit. U dan minkejja l-aħjar intenzjonijiet li għaf kollna aħna fil-futur. 2.5 e, biljuni kien hemm problema b'dan dan u inqas minn dak li għandna bżonn, inqas mill-bżonnijiet eh, reali li għandna u inqas minn dak li draw bih in-nies. koll, flimkien ma dan aħna ma nafux eżattament kif dan se jkollu impatt fuq l-istati membri individwali u fuq l-allokazzjonijiet jew inkella l-appropriazzjonijiet ta' dispożizzjonijiet soċjali f'dawk l-istati membri. U wkoll se li ma stadju dan ser iwassal għal sistema ah, tnaqqis fil-kontributi nazzjonali din ir-rabtada miex biżejjed ċara sissa u għandha tiġi analizzata iktar hawnhekk fil-Parlament u fil-Kunsill. Ovvjament dan huwa punt li għandu jiġi kjarifikat biex inkunu nistgħu naraw eżattament fejn ninsabu f'dan l-istadju. L-analiżi hija simili ħafna dak tar-rapporter, mod ġenerali naqbel mal-proposti li hija għamlet, iżda hemm xi ftit punti li jiena nħoss li huma xi ftit iddettaljati xi dettall eċċessiv ċertu għasma daw ovvjament ser jkun iktar opportunitajiet biex inkunu nistgħu niddiskutu dan ma' xedaw rapportes meta nintaqgħu magħhom. Meta nitkellmu dwar il-kwistjoni kollha tal-ħela tal-ikel, ovvjament iva aħna ġildu l-ħela tal-ikel, irridu naraw x'in huma l-konsegwenzi ta' dan x'jista' jagħmel il-programm dwar dan ukoll aħna irridu inqas eh, iktar eh, attività operattiva eh, u inqas kummissjoni. Naħseb li kuna aħjar li nagħmlu eh, streamlining u nisimplifikaw iktar. Fir-rigward ta' emenda 60, għandi xi dubji dwar dan. Din hija fil-fatt ideja tajba jew le, 10% ġew mitluba mm, mm, minnaħa ta' dawn in-nies li huma fil-bżonn. Jekk inter titlob xi ħaġa, flus, iġifieri, in-nies japprezzaw iktar. Eh, iżda e, is-sitwazzjoni għax pjuttost miżera u għal daqsant l-10 fil-mija jaf tkun e, problematika, ma nafx kux ideja tajba. Eh, il-Komissjoni kienet titkellem dwar għajnuna li tinata bxejn, eh, pero ejjem niddiskutu iktar fi dettal. Għalissa għandi minn ċert jekk iddeċidejċ jekk hix idea tajba li ikonna dan il-kontribut ta' 10% jew le. Grazzi ħafna, Signora President, ovvjament jiena wkoll kuntent ħafna li qegħdin niddiskutu dan ir-rapport flimkien ma' rapport rapporter oħrajn. Grazzi. Madame la Présidente, quelques réflexions par rapport à ce Grazzi, Signora President. Eh, xi kummenti dwar dan ir-rapport u il-proposta tal-Kummissjoni l ewwel qed nistgħu nilqgħu il-fatt li aħna qed nitkellmu dwar attività Ewropea li eh, se tkun sostenibbli għal-futur għal l-iktar eh, nies fil-bżonn aħna qed niddiskutu l prozza tal-Kummissjoni hawnhekk iżda wkoll għandna wkoll l-MFF u naħseb li minn hemm nistgħu naraw li kien hemm iktar ammonti li tpoġġew fil-qafas. Naf li se jkun hemm iktar dibattiti dwar l-MFF um, għada mhux lesta da mhux iffinalizzata għadu għadej dibattitu iżda nistgħu naraw bejn għadu għax qed jiġri. Tiri kumment mm, hemm diżappunt fir rigward eh, tal-ammonti dan ġant għal mir rapporteri nifisa 2.5 biljuni, ovvjament dan mhux biżejjed mm, l-iktar minħabba l-fat li il-fond se jkollu jagħmel ħafna xogħlijiet mm, għal da sant irridu niġġieldu għal dan, irridu niġildu mhux biex biex nżommu l-ammont li kellna qabel iżda wkoll biex nippruvaw inżiduh. It-tielet kumment dan għandu x'jaqsam mal ma' xol ta' rapporter u l-emendi li jassuġġeriet jena nilqa uħut minn daw l-emendi li ġew eh, prezentati għawnek xiftit punti li jena nishtiq insemmi, per eżempju, il rabta bejn dan u l-ħela tal-ikel. Inizjattivi lokali u għawnek qed nitkellem dwar il-municipalità tiegħi wkoll. Jiena nemmen li dan huwa suġġett importanti ħafna fi żmien ta' kriżi, fi żmien li dejjem qed jiżdiet Il Aħna u koll enfasizzajna l-partnerships ma' organizzazzjonijiet um, nazjonali, entitajiet nazjonali, u dan huwa ferm importanti. Umbagħad hemm il-kofinanzjament. E, forma reveduta ta' kofinanzjament, naħseb li din hija wkoll idea tajba aħna rridu nassiguraw li nistgħu nagħmlu dawn l-attivitajiet lokalment. L-aħħar kumment jiena ser nagħmel għat ta' emendi, niprezentat ta' emendi biex nkun nista' nenfasizza din ir-rabta bejn dan il-font din l-azzjoni li proposta minnaħat il-Kummissjoni minnaħu il pjattaforma biex nkunu nistgħu niġġieldu il-faqar minnaħa l-oħra. Dan il-fond fil-fatt mhuwiex l-unika mezz li għandna biex niġġieldu il-faqar iżda biċert huwa għodda li nistgħu nużaw u naħseb li dan għandu jkun parti mill-istrateġija tal-Ewropa 2020. Eh, Grazzi. Sinjora Harkin, un bat Karin mbatt is-Sinjora Moran Sartier, Għaw xaħtiħu li jishtiq jitkellem, jek le nala il-lista tal-kelima, Sinjora Harkin. Grazzi, ser nżon fil-qosor li minnet nishtiq nir-ringrazzja l-rapporter naħseb li hija ah, kella aċċettati idejat eċċellenti u bieċert jiena ser nappoġġa ħafna minnhom. Jiena għandi erba kummenti fil-qosor x'namel. L-ewwel jiena naqbel mal Eh, finanzjament ta' 100% u xejn konfinanzjament. Mm, din il-kwistjoni li hija volontarjat volontarja minnaħat tal-istati membri nixtieq nkun naf eżattament x'taħseb dwar din l-idea. Jiġifieri l-ikel għan-nies eh, l-iktar fil-bżonn eh, ser jingħata lil min huma l-iktar fil-bżonn, iżda forsi hemm xi stati membri li jafu ma jużawx dan jekk l-istati membri ma jużawx l-akwazzjonijiet x'jiġri, nixtieq nkun naf eżattament x'taħseb ir-rapporter dwar dan. Mistoqsija oħra. Jekk ir-rapporter forsi taf, jekk hemmx minorità li qed tibblokka fil-Kunsill dwar din il-miżura, u f'dan il-kuntest jekk hemm xi ħaġa l-Kummissjoni tista' tagħmel jew xi azzjonijiet li nistgħu nieħdu biex inkunu nistgħu eh, nwaffqu dan l-impass. Umbagħad xaħġa oħra li jinsan kunet nanalizza fi dettal f'dan ir-rapport hija li nassiguraw li jkun hemm um, nuqqas ma jkun hemm xejn burokrazija u red tape u jkun faċli kemm jista' jkun biex tużah. Grazzi ħafna ringrazzjak ta' dan ir-rapport. Merci Karima Deli puis Madame morin Grazzi ħafna. Karima Deli. Grazzi ħafna Senjura President, nixtieq ringrazzja r-rapporter ta' xogħol li għamlet L-ewwel kumment tiegħi li lin mill-ambitu ta' dan it-test tajjeb li niftakru illi l-grupp politiku tiegħi għandu eh, pożizzjoni stretta fuq il-budget tal-periodu li jmiss, anka fil-proposti tal-Konsil. Naf li kien hemm estensjoni l-aħħar minuta, iżda xorta waħda nemmen il elementi l-emenda mhux bizzejiet għal programm attuali. Jekk verament inħarsu in l-idea tal-partiti u dawk tal-Komissjoni 2.5 biljon euro daw mhumiex bizzejiet. Għaliex minn tiġa tħares għal għalfat li l-faqar qed iżid hemm aktar nies mingħajr dar u ngħadda t-tieni kumment tiegħi wasal iż-żmien u nixtieq nara fir-rapport wasal iż-żmien li bħala il-parti tal-ħodor dak li naraw dak li, li aħna bħala parti tal-ħodor naraw importanti li nipromovu il-prodotti lokali. Naħseb li dan huwa l-mod ta' kif aħna naqsu l-ħela tal-ikel. Huwa mod ta' kif nistgħu nappoġġjaw il-bdiewa tagħna lokali. Bek inkunu ċerti li jkollna produzzjoni tal-istaġun, l-agrikoltura, u anka nġildu il-bidla fil-klima. Li din tiġi wkoll mit-trasport tal-ikel, mill-ammont tal-ikel nużaw. L-ifqar nies fis-soċjetà għandhom ikollhom aċċess għal prodotti lokali. Finalment dan ir-rapport naħseb l-importanti li l-msieħba kollha huma involuti għal programm għal jekk nitkellmu fuq il-bdiew assoċjazzjonijiet jew anka forsi assoċjazzjonijiet oħra li ħajjejnu lil dawk li m'għandhomx dar. L-aħħar idea li nixtieq naqsam magħkom li jahdi dawn id-dossiers jaħdmu hija xaġa importanti ħafna jinnna minix favur daqshekk il-konfinanzjament jew il-finanzjament. Palissa dawk li qed jirċivu jirċivu direttament. Jekk ħajbda jkollok finanzjament, allura naħseb xi stati membri ħajjaħsbu li eh, hmm, kofinanzjament eh, nazzjonali. U se jkun hemm problema lek naħseb li l-konfinanzjament mhijiex l-aħjar deċiżjoni. Nixtieq nabel ukoll eh, mal-kollega tagħna Sur Karden nistaw nmorru kontra l-eskużjoni soċjali b'dan il-fond. U nixtieq inni nara l-Kummissjoni l-Kunsill jieħdu r-responsabilità tagħhom bħal meta nagħmlu hawnhekk fil-Parlament. Irridu nippromovu eh, strateġija Ewropea ġenwina għal eh, dawk in-nies li m'għandhomx dar. Jkollna pjattaforma Ewropea biex niġġieldu kontra l-faqar L-istati membri kollha eh, daħlu għalija din, kollha qalu li ħajnaqsu l-ammont ta' nies li qed jgħixu fil-faqar tal-inqas b'20 miljun sal-2020. Dan huwa l-impenn li qegħdin jagħmlu huma. Bekk huwa huwa żmien li naħmlu naħdmu. Grazzi ħafna. Oui, je vais directement euh, continuer euh, sur ce que vient de dire Signora Morin Chantier. Nkompli fuq il-kommenti li ġew minn Karima. Naqbel li naqbel ħafna magħha. Ważmin li nieħdu azzjoni. Jider li hawnhekk ma tantx indikat dan l-azzjoni, nixtieq nirringrazzja l-rapporter li huwa rapport li huwa komplet ħafna ma kienx ma kienx ħidma faċli żgur. Ma kienx faċli għaliex ma tantx għandna statistiċi. Jekk tara rapport tagħna naraw li huwa bażat mis-statistiċi tal-2010. Żgur illi din hija waħda mill-affarijiet li rridu nitolbu jekk rridu politika effiċjenti kif Karima qalet sal-2020 mela allura żgur rridu namlu rridu li l-istati membri jibdew jagħtu każ dawk jagħtu każ id-dejta u l-istokkijiet. Nixtieq illi jkunem hemm statistiċi u nixtieq li jkollna dawn statistiċi iktar malajr li jkunu anka skont eh, is-sess u jkollna wkoll piramida tal-dawk li qed benefikaw mill-banek tal-ikel. Tkellimna wkoll fuq is-solidarjetà bejn anka dawk li ħmienet iż-żar. ħafna drabi dawn ikunu viċin tal-universitajiet, jider li ħafna mizzaza għandhom bżonn dawn il-banek tal-likel. Dawn id-dajiet eh, ġew, ġew, dawn id dajiet ġew ankara eh, narajnih mir-rapporter. Imma importanti li konna l-istatistiċi biex ikonna nikun nistgħu naru l-impatt veri li għet ikollna fuq nista' ta' differenti. It-tieni kumment li xtaqt ngħaddi Nixtieq ngħid li naqbel ma' Mariam Hawken li tkellmet aktar kmieni fuq il-flessibilità li għandna bżonn. Fuq 2.5 biljun euro. Dan għal 28 eh, sat membru. Dan jfisser illi l-parametru nbidel b'mod ġeografiku 28 stat membru fejn qabel ma kienet sempliċement għal min verament għandu bżonnu, mbagħad rigward għaj manka l beneficjari li żdiedu. Parametru tal-beneficjarji żdiedet minħabba l-kriżi. Jew mill-kawżi. Mbagħad aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq l-għajnuna tal-ikel. aspett ieħor il-proprjetà nagħtu d-djar biex innaqsu nis bla dar ovvjament nkomplu niġildu kontra il-faqar u l-effetti tiegħu. U eh, per eżempju l-ħwejjeġ li nipprovdu l-appoġġ għal diet aktar bilanċjata, s-saħħa, eccetera. Bekk jekk rridu neħu dawn l-anijiet kollha. Aħna rritu ikollna r rizorsi biex nagħmlu dan. 2.5 biljun euro mhumiex biżejjed żgur li le mhumiex riżorsi li għandna bżonn. L-istati membri żgur ma jistax jgħid li l-fond eh, ġi salvat. Dan l-ammont mhuwiex biżejjed. Rrid ukoll eh, inwissikom illi l-ar parti għadha ġejja. Rridu nsaqsu lilna nfusna. Nfus il-fondi minn fejn ġejjin. Eh, min ħajħossom l-aktar huma l-foqra. Għalli ġej mill-Fond Soċjali, Fond Soċjali Ewropew. U aħna kollha tlabna 20% tal-ISF biex jiġi preservat fl-istati membri biex niġidu kontra l-faqar. U aħna edna illi laħjar aħjar ta' kif eh, niġildu l-faqar u li konna aktar ċaqli, aktar integrazzjoni soċjali, dak li jedna. Iżda dawn l-anijiet politiċi kollha ġew imkisra kulħadd qabel f'dak iż-żmien għall-istrateġija 2020 anke mal-kumitati. Iżda dan kollu issa spiċċa, spiċċa fix-xejn. Hemm dak il-fond għal dawk li għandhom l-aktar bżonn. Dan mhuwiex suffiċjenti mhux biżejjed. Irrid ikollna ambitu ġdijt. Eh, ftakru wkoll li aħna qed inneħu l-flus ukoll kol manant il-foqra u din żgur minn tabli. aċċettabbli. Nifhem ukoll illi l-assoċjazzjonijiet ta' karità eh, inkwetati dwar dan, jemnu li hemm aktar bżonn ta' azzjoni għax huma qegħdin jaraw mod dirett Jiena nemmen f'partnerships nazzjonali, nemmen li għandu jkun hemm promozzjoni u nħarsu lejn realtà attwali f'mod lokali. Għal darboħra, Sinjora President, importanti rrit ikollna xi tip ta' mono, ma rridx ikolna monopolja hawnhekk. Kulħadd rrid ikun qed parti minn dawn l-anijiet. X'kulħadd jibbenefika, grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-President. Grazzi ħafna l-Senjura Castello u għabazi tajba biex naħdmu. Ma naħsibx li semmit ħana d l-komment għalek. Xi inizjattivi u hemm il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. ma jagħtu din l-impressjoni illi kollox sejjer tajjeb li eh, salvajna l-font dawk li kienu miegħi f'Berlin l-ġimgħa l-oħra indunaw illi mhux kollox sejjer tajjeb irdu noqdu attenti irdu nżommu bilanċ rridu nsibu f'dan it-test. Ġivirt nfakkarkom illi sfortunatament hemm din il-kwistjoni li niblokkaw il-parti eh, minuri u rridu naddu l-pozizjoni tajba. Irridu nimxu ma l-iskeda tagħna, irridu naħdmu mod maġġel, u rridu nkunu għaqlin li MFF, rridu naraw kif forsi nistaw nżidu l-ammont li għanna dan il-fond, rridu naraw kif nistaw nsibu dan, il eh, fondi nistaw forsi nitolbu għal ċaqli għazajra, bidla zaħira fl-ammont. Iżda naf illi komitati differenti u l-partiti politiċi jistaw jkunu involuti għal din ir-rikjesta. Jina kol nishtiq nitkellem fuq xi emendi, naħseb, per eżempju, illi importanti għalina li ma konux vagi fuq l-approċ irna nadottaw fuq dan il-qasam. Irridu nkunu ċari ġifiri. Il-popolazzjoni qed nitkellmu fuqha. Per eżempju, jekk qed nitkellmu fuq dawk bladar jew it-tfal, jekk hux jkunu beneficjari jew le xinejdu mbat għal l-organizzazzjonijiet li huma attivi f'dan il-qasam qabel ma tagħti xi kelli xi ħadd li żgur ċarament għandu bżonnu titissaqsi jrid ikun hemm xi tip ġustifikazzjoni biex tgħin. n-nis li jaħdmu b'dawn l-assoċjazzjonijiet jafu bil-problemi tal-banek tal-ikel, mumiex il-foqra u t-tfal bis li morru għan il-banek tal-ikel. Imem dawk eh, il-ħaddiema li huma foqra wkoll li għandhom aċċess għal eh, banek tal-ikel u eh, anka il-familjari tagħhom imorru. Ridu ma rridux nkunu stretti żejjed. Tini komment il-kelli dwar il-konfinanzjament. Kif għanna mittuf fuq il-dokument jiena naqbel totalment. Iżda minnaħal l-oħra ma nasibx il-konfinanzjament għandu jkun obbligatorju. Irrid ikun għażla Jo ma tix għal kollox imma fl-istess ħin. Nasa forsi jridu sibu xi tibta lingwaċ lingwaġġ li nħallu l-għażla miftuħa. Dan huwa suġġeriment. Jiena ġejja minn pajjiż li l-Ministru responsabbli għal dawn l-affarijiet jgħidu li kull euro nieqsa setejn se tiġi kontribwita mill-gvern. Dan mhuwiex dan dan huwa żgur argument li żgur jridu nżommu f'moħħna. Finalment ma nafx jekk il-Kommissjoni tista' xtejna kif ħan implementaw dan ir-rapport dan irridu din nindirizzawa. Il-programm attwali jibda fil-31 ta' Deċembru 2013 nafu x'inhuma l-proġetturi rridu nkunu nafu kif ħanamlu l-kampanja, kif ħanrenġaw l-kampanja tal-2014 ukoll. Mennom d-indikazzjoni jekk u xħajkunem hemm aktar nies li għandhom bżonn jibbenefikaw minn dan il-fond. Grazzi ħafna ngħaddi għall-Kummissjoni nitlob l kummissjoni biex jitkellmu fil-qosra fil-qosra x'fadal x'nidiskutu, grazzi. Grazzi, Sinjura President rajt suġġerimenti eh, u l-emendi li għaw proposti. Nishtiq naddi tlet eh, punti. Il-flessibilta mill-proposta tal-Komissjoni dawn do xaqsmu mal-grupp u mal ma tibta assistenza li ħan jinataw għal dan il-target group. batem prinċipju li aħna naqblu li l-NGOs jistaw jimplementaw. Aħna aħna nappoġġaw l-iskem li diġa hemm fl-istati membri u meta nsemmu l-kofinanzjarjament li, li kif qed inti għandu jkun eh, ta' għażla, irrid ngħid illi l-kofinanzjarjament konfinanzjarjament huwa fuq livell nazzjonali. Rridu nħarsu lejn il-sitwazzjoni eh, fl-istati membri biex eh, nappoġġaw l-skem eh, li diġa għanna. Li diġa jridu minn xi tip ta' diġa. Daw l-iskemi ħajit komplew prinċipju ta' partnership. Nifhem ukoll hemm xi tħassib fuq l-implementazzjoni tal-programm u diġà diskutejna dan. Rridu kunu rridu eh, naġlu kemm nistgħu fl-iskeda tagħna biex il-programm jiġi implementat fil-ħin l-20% eh, rigward li SF għall-inklużjoni soċjali mhuwiex marbut mal-font għal dawk li iktar għandhom bżonn. Il-font jidħol mal-qafas multifinanzjarju. L-ra ma jidħolx mal-inklużjoni soċjali tal-ISF. Nafu kol illi l-ħela tal-ikel huwa sors importanti, sors addizzjonali illi jgħadu minn faqar tal-ikel u aħna proponejna illi kuna maktar networks u anka sta bejn stati membri nifissom li jgħinu biex l-organizzazzjonijiet imsieħba jkun jistaw eh, jużaw dan li kellu ma jintremex nħorsu kol lejn il-possibilità għal familji ta' dawn in-nies illi jkunu jridu jużaw dan l-ikel. Eh, nintervjeni wkoll dan il-font mhux parti dan huwa parti mill strategija ta' kontra l-faqar. Sinjura rapporter, tgħid il-President, nitolbok titkellem fil-qosor ħafna. Grazzi. Grazzi, Senjura President. Naħseb illi ħafna mill-kwistjonijiet diġà ħajkunu eh, narawhom fl-emendi. Nefqa tal-10% daħat tkun ċaġa volontarja. Xi nies forsi ħajtluba jiġu mitluba li ħassu xemmon zaħir, pero l-massimo jkun ta' 10%. Ikolli naqbel ma' ħafna mill-kummenti li saru rigward li jrid ikun hemm inqas burokrazija u l-Kummissjoni eh, ħadmet ħafna biex ikun hemm proċeduri aktar simplifikati. U kol naqbel mal-kommenti mal li manniġ bizzes eh, statistiċi. Irrit ikollna bilanċ li kolna statistiċi u jkollna inqas burokrazija fl sessin ħin. Diġa ħdimna eh, tkellimna għall appoġġ tal-NGOs rigward il-kofinanzjarjament naqbel ma dak li qalet il-Kommissjoni. Iżda naħseb illi dan il-font jista' jizid il-fondi. U ma rridux nżidu pis eh, amministrattiv bil-kofinanzjament. Nixtieq ringrazzja l-kommenti kollha li l-budget mhuwiex biżejjed, għandna ħafna pajjiżi li qed huma part eh, qed jipparteċipaw. Iżda hemm ħafna kwistjonijiet li huma relatati ma' dan u hemm il-parteċipazzjoni volontarja tal-pajjiżi. Dak li nista' ngħid għalissa huwa li huwa importanti li l-flus jibqgħu fil-fond għada mhix ċara jekk il-pajjiż joħorġu mill-fond jekk il-flus jitilqux ukoll. Hemm ukoll argument illi il-fond mhux se għal istati membri imma għal ċittadini għall individwi kollha fl-istati membri li qegħdin jgħixu fil-faqar. Naqbel ukoll ma dak li qalet il-Kommissjoni rigward il-budget li taffettwa l-20% tal inklużjoni l-esklużjoni soċjali. Niqaf hawnhekk, nirringrazzja l-President, nirringrazzja l-Kommissjoni tal-appoġġ tagħhom u tal-li rispondew l-mistoqsijiet kollha. Jiena eh, ħerqana li nara l-emendi kollha u naħdem mal-Kumitat u niżviluppaw programm tajjeb ħafna. Kif qed inti eh, Sinjor President iridu naħdmu b'mod rata maġla u rridu nassiguraw illi dan il-font inżiduh u nispera l-President Sarlandi da tkun tista' tagħmel dan. Grazzi. Grazzi ħafna il eh, nħarsu lejn lejn eh, l-emendi fi-26 ta' Marzu u mbagħad l-emendi f-22 April ta' ta' April u nivvotaw dakinhar. ħanħarsu lejn l-emendi issa. Rigward il-komitat, il-rapport tal-komitat tan-nisa.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 iċċaqliq il-nuqqas diskriminazzjoni, il-nisa b'dizabilta, il-nisa social entitlements, il-parteċipazzjoni tan nisa fid-dinja ta' xogħol, eċetera, eċetera. Jiena stess daħal żewġ emendi biex intejbu il-kwalità tar-rapport. Ma nasibx iżda tkun eh, diffiċli biex nsibu xi kompromess hawnhekk, għaliex l-istati membri qed ikunu sempliċi immens. Grazzi. Grazzi buku, Madam Blinkovic. Grazie, Signora Blinkovic Uta. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter. Naħseb li flimkien nistaw nħejju opinjoni tajba ħafna fuq il mobil ta' tan-nisa. Jien ressaq 16 l-emenda u nemmen li nistgħu nsibu pożizzjonijiet komuni. Speċjalment meta nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-integrazzjoni tan-nisa fl-edukazzjoni, irridu nżommu f'moħħna li għandna wkoll uh, faqar fil-kura tas-saħħa wkoll, speċjalment meta nitkellmu dwar nisa aktar avvanzati fi żmien rridu nqisu l-fatt li għadna ma rnexxinniex insolvu darba dejjem id-differenza bejn il-pagi bejn nisa u rġil għall-istess impjek. U għalhekk nixtieq insemmi wkoll is-sitwazzjoni differenti soċjali tan-nisa fi gruppi soċjali differenti, hemm l-esklużjoni soċjali, hemm il-faqar, hemm pensjonijiet aktar baxxi meta mqabla mal-irġiel, eċetera. Nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll għan-nisa żgħażagħ u niġbdilkom l-attenzjoni wkoll għar riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Mejju tal-2012 u riżoluzzjoni ta' 16 ta' Jannar ta' din is-sena fejn stati membri huma mħeġġa li jimplementaw il-dokumenti ta' garanziji għazzaza. Naħseb li emmek rridu nqisu u koll mobilta bikrija għan-nisa għanijiet edukattivi u ta' impiegi biex nizguraw li l-impiegi ta' nisa zaza ikun oli ħafna. Fl-emendi tijaj jiena nitkellem ukoll dwar aspetti ħor importanti li huma ħeliet għolin għal nisa biex bekk ikun jistgħu jirċivu kemm edukazzjoni kif ukoll talim tul il-ħajja. Għalhekk xbittilkom l-attenzjoni għal uħut mill-emendi tiegħi ma naħseb li jekk nisbdu ħabel wieħed mal-rapporters u shadow rapporters hemm jien nistgħu nintegraw l-emendi tiegħi u naħdmu tajjeb flimkien. Il-President, grazzi, jem xaħati ħoriċ jitkellem fuq dal-punt? Le l-Kummissjoni forsi? Lanqas? Sur Xogur? Xtaq twieġeb li sinjura Blinkeviċute? Le? Eccellenti. Mhux eccellenti, ma fimtun, insomma, tinżommu mal-aġenda. Tajab ħafna. Natu ħarsa lejn emendi ta' kompromess l-20 ta' Marzu u nivvutaw il-21 ta' Marzu. Dan ifisser li mbagħad il-Kumitat tan-nisa jistgħu jiflu il test li jasal qoddimum. Dan it-tem din il-parti tal-aġenda tagħna u naġġorna s-seduta sakemm jasal il-Kummissarju. Grazzi.

Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre euh, nos travaux puisque le commissaire a réussi. Aziz kollegi, nissuġġerixxi li nkomplu bil-laqgħa tagħna għandna l-Kummissarju Mana preżenti u nixtiequ nirringrazzjaw tal-liġi Mana. Għall-laqgħa tagħna u nistiednu jintroduċi l-pakkett investiment soċjali lill kumitat nar l-adozzjoni tiegħu dan test li ilu mana, il-Kummissarju għat jurina test, verament dokument kbir, hemm ħafna paġni fih, imma ħatkun bieċa xol biex taqraħ kollu minn folja, min folja l-oħra. Naddilu l-mikrofonu. Grazzi, skużawni tal-li dom ċiftit, imma jiena xorta għadda soddisfat li niprezenta il-pakket investiment soċjali l-Komitat tal-Impiegu l-Affarijiet Soċjali nar l-adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni Ewropea. Ippermettu li ngħid li nilqa' l-enfasi kbira li għamil il-Parlament Ewropew, partikolarment il-Kumitat Takom fuq l-ħtieġa li nsaħħu dimensjoni soċjali. Dan narawħ minn riżoluzzjonijiet reċenti fuq l-EMU ġenwina, rapport Tisen, il-pakket tal-investiment soċjali, il-rapport Jezlov Jeska u l l-aspetti tal-impiegu soċjali tal-AGS ir-rapport Le Fontanier. Illum il-pakket investiment soċjali indirizza ħafna mill-punti li tqajmu fil-pożizzjonijiet li ħal parlament. Item iċ-ċiklu li bdejna sena ilu bil-white paper fuq il-pensjonijiet li tkompla bil-pakket tal-impiegi tal-April 2019 tal-2012 u anki il-pakket tal-impiegi għal fil f'Diċembru tal-2012. Naħseb li dejna lantana ma mal-inizjattivi li ġew mħabbra fil-pakket tal-inizjattivi tal-2010 biex nwieġbu għal kriżi li dejjem qed sfortunatament u biex inħejju ruħna għal koordinazzjoni aktar sfiqa tal-politiki fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-konsekwenzi soċjali tal-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali huma serji ħafna. Il-President Barroso saħaq fil-diskors tiegħu għall-Istat tal-Unjoni f'Diċembru li għandna emerġenza soċjali nafu l qatt laħaq rekord l qatt ma rajna bħalu f'ċertu stati membri kważi 120 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea qegħdin friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali ħafna drabi hemm familji fejn hemm nies li ma jaħdmux jew inkella nies li qegħdin jgħixu bla saqa fuq rashom. Irridu nlibdlu di xejra u biex nagħmlu dan irridu naġixxu biex insibu irkupru ħruġ mill-kriżi dan huwa punt kruċjali fl-opinjoni tagħna. Madana kollu l-modernizzar ta' servizzi soċjali huwa xi ħaġa importanti wkoll u dan fuq qed nitkellmu fil-pakkett il-bżonn nitalmu mill-aqwa sigurtajiet soċjali, servizzi soċjali u sigurta soċjali l-iktar wieħed sempliċi u b'mod koerenti ġlida kontra d-diżgwaljanzi bejn is-sessi. Dan il-pakket jimxi fuq rekomendazzjoni għal ġlida kontra l-faqar fost it-tfal, Wedda li kena mill pjattaforma Ewropea għal ġlida kontra l-eskużjoni soċjali sentej u xarejlu. ilu it-naqis ta' diżugwaljanza fetajiet żgħar b'edukazzjoni, kura u taħriġ għandha tkun impenn konġunt tagħna il-koll tal-gvernijiet lokali kollha. Aħna dottajna llum ukoll rapport għal linji gwida ta' strateġiji ta' inklużjoni attiva li titkun fil-qalba tal-riformi tal-politika soċjali tal-Istati membri għal appoġġ utħul adegwat, aċċess għas suq tax-xogħol u aċċess għal servizzi ta' kwalità. Dawn huma tliet pilastri ta' inklużjoni attiva. Il-pakkett jinkludi wkoll numru ta' dokumenti analitiċi bħal pereżempju min m'għandu saqa fuq rasu, ehm, riforma tal-kura tas-saħħa jew inkella servizzi ekonomiċi ġenerali ta' interess ekonomiku ġenerali. Rridu effiċjenza fil-budget biex bekk ikun iktar effettiv u jagħti tweġib aħjar għall-kriżi. Aħna rridu kol monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-istati membri individwali għas sistemi ta' sigurta soċjali bħala parti mis semestru Ewropew. Barra minn hekk qed intejbu l-għodot tagħna biex nagħmlu dan per eżempju billi niżviluppaw budgets ta' referenza li jkejlu l-adegwat kemm huma adattati dħul minimu li għandna bħalissa. l istess ħin qed nofru linja gwida biex niraw kif nistgħu nużaw il-fondi Ewropej, speċjalment mill-Fond Soċjali Ewropew biex nixprunaw l-investiment soċjali. Dan jista' jaqdi bosta ruoli bħal pereżempju kura tas-saħħa fost it-tfal, nindirizzaw l-irterar kmini mill-iskola, anke appoġġ għal servizzi, għall impigi u biex il-kura tas saħħa tkun aktar aċċessibbli. Palma tafu, il-Kummissjoni proponiet li minn tal-inqas 20% tal risorsi tal-ISF kull stat membru għandhom jintużaw għal promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u ġdida kontra l-faqar. Proponejna wkoll li l-ISF għandha l allokazzjoni ta' minn tal-inqas 25% tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni Dan huwa l-aqwa żmien biex intennu din il-proposta importanti minħabba negozjati li jmiss bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-MFF, il-Qafas Finanzjarju Multianwali. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea li jessef huwa l lajn owlieni ta' investiment soċjali b'kapaċità li jagħmel tajjeb pa' riżorsi oħrajn anke għall-istess għanijiet. Nizguraw li l-ISF għandu rizorsi adattati kif propost mill-Kunsill Ewropew hija xaġa importanti u anke l-intejbu l-kwistjoni tal-effiċenza tal-investiment. Importanti indaqs dan l President, membri onorevoli, l-investiment soċjali jaxaġaw l-lenija jekk aħna rridu noħorġu mill-krizi billi noħorġu aktar b'saħħetna, aktar koezivi u aktar nħarsu l-qoddim, irridu nifukaw aktar fuq l-investiment tal-kapital uman u l-kohezjoni soċjali. L-investiment issa l-istati membri jistgħu jivitaw li jħallsu ares iktar il-qoddim fuq livell soċjali. Aħna sfortunatament rajna eżempi ta' nefqiet soċjali li qed jonqsu fisem il-kompetittività jew konsiderazzjonijiet simili. Jekk inħarsu bissa mneħirna tista' tiswinna qares u għalhekk l-investiment soċjali bħala pakkett ma jindirizzax il-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea iżda fl-ambjent li għandna bħalissa qed nistennew li nkomplu nagħmlu diskussjonijiet fuq il-futur tal-sigurtà soċjali, il-modell soċjali Ewropew jew dimensjoni soċjali tal-EMU nħares il-qoddim għal iktar kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew biex niżguraw li l-valuri Ewropej ta' soċjetà inklusiva u ġusta tinżam. Grazzi ħafna. Grazzi, tajt il-President, Nessur Serkas. L-ewwel anzi Sinjura Moran Chartier, jekk jogħġbok. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill kummissarju grazzi lilek tal-li ġejt hawnhekk u tispjegalna x'inhi l-analiżi tiegħek ta' dan il-pakkett. Grazzi tal-li tkellim dwar dawn il-politiki li huma tant neċessari għall-Unjoni Ewropea. Ovvjament tajna widen għall-investiment soċjali li semmejt, ovvjament nixtiequ naraw aktar, taf li fit dan il-komitat li l-in minn kull għazla politika aħna verament edin nimpenjaw ruħna li fil-kuntest tal-MFF 25% tal-fondi ta' koezjoni ikunu allokati u dedikati għall-investiment soċjali jiġifieri permezz tal-ISF, il-Fond Soċjali Ewropew. Din hija l-talba prioritarja tagħna. Manifestazzjoni ċara ta' rida politika mill-kumitat tagħna, dejjem fir-rigward tal-fondi ta' koezjoni. Iżda nixtieq ngħid li meta nisma' it-talbiet minn ċertu stati membri, stati membri li jixtiequ eh, jużaw fondi mill-IRDF, din mhix il-pożizzjoni li għandna fil-Komitat Empl. Jiena rapporter permanenti għal Fond Soċjali Ewropew u jiena nixtieq ngħid li jiena verament attiva favur li niżguraw li ikonna 25% tal-fondi ta' koeżjoni li jiġu allokati għal dawn il-fondi soċjali. U naħseb li aħna rridu niżguraw li aħna nirrispettaw l-intenzjoni ta'kom bħala kummissjoni u niżguraw li kunem appoċ anke fiħdan l-Istati membri. B'mod simili rridu nkunu sodi kemm jista' jkun biex niżguraw li 20% tal-fondi soċjali jiġu allokati biex iqisu wkoll il-ħtiġijiet immedjati ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u niġġieldu l-faqar estrem u l-miżerja. Nafu li dawn huma qanijiet politiċi li aħna naqsmu il-koll memx mod kif nistgħu naħarbu minnhom, Umbat inti semmejtu kol mod ġust il-mod kif il-faqar qed jiżviluppa. 120 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea inti semmejt li huma sem konsiderevoli tal-popolazzjoni Ewropea. 120 miljun ruħ li huma qrib l-esklużjoni u l-faqar u inti qed li rridu naġixxu biex nagħmlu xi ħaġa dwar din il-kwistjoni. Dan xi fisser? Ifisser ovvjament li rridu noħorġu mill-kriżi. Nixtieq ngħid huwa li fuq bażi tal-Istati membri dak li huwa nieqes bħalissa huwa idea ċara ta' x'inhu jiġri. U jekk aħna rridu nagħmlu ta' xi ħaġa dwar li rraznu darba l dejjem il-faqar, allura rridu niżguraw li ikonna segwitu u strumenti permanenti f'dan ir-rigward. Fuq minnet qed nitkellmu eżattament. Liema tip ta' nies isibu faqar estrem li għandhom bżonna għajnuna l-ikel u li jisugraw li jaqgħu faqar estrem. Ma tantx intqal dwarhom daw in-nies min huma x'inhu l-perċentwali li huma nisa li huma rġil. X'inhu huwa il-piramida tal-età ta' dawn in-nies li jsibu ruħhom vitmi ta' l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Aħna donna l-impressjoni dawn it-tip ta' nies qed isiru dejjem kull ma jmur iżar fl-età meta jitlu fil-faqar u aħna fl-Unjoni Ewropea nixtiequ naraw issa huwa li nimponu xi tip ta' sistema fuq l-istati membri, forsi sistema pilota jew skemi pilota biex bekk tassew nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex irreġgħu lura x-xejra li hemm sfortunatament tal-faqar. ġoħra li semmejt, kummissarju, hija li għandna bżonn iktar mobilizzazzjoni biex nagħmlu xi ħaġa dwar il- trattament mhux indaqs tan-nisa. Qed nagħmlu xi ħaġa fuq l impigja għan-nisa u rajna li ħajkonna namlu mobilizzazzjoni biex namlu xi ħaġa dwar id-diżugwaljanzi man-nisa. Anke fir-rigward il-karriri professjonali tagħhom. Inti referejt għall-investiment fl-edukazzjoni ta' tfal. Imma mill ħar oħra rridu niżguraw li rridu ikun hemm investiment ukoll li garantixxi l-ugwaljanza tal-karriri professjonali bejn in-nisa u l-irġiel. Nafu li tieħdu ħafna deċiżjonijiet fih dan il-Kunsill dwar il-fondi għall-iktar nies imċaħda l-inqas vantaġġati fis-soċjetà imma llum il-ġurnata ma naħsibx li qed nagħmlu biżejjed f'dan qasam u naf li ħafna kollegi jaqblu miegħi fuq dan. 2.5 biljun euro <clears throat> nafu li l- mod kif qed inħarsu lejn din il-problema qed tevolvi. Mhix kwistjoni biss ta' għajnuna li kellha għandna bżonn għajnuna bħala kura tas-saħħa, ħwejjeġ, ġene, għajnuna u appoġġ għal dawk li m'għandhom saqa fuq rashom li huma l-ewwel mod kif nistgħu nilqgħu għal din il-problema. Irridu naraw min huma l-beneficjari imma l-ammont ta' flus li ġie allokat nafu li mhux ser ikun biżejjed. U nafu U smajna minn għandek xat dwar il-fondi soċjali u għalek nishtiqu nirringrazzjawk għal kommenti tijak. Grazzi l-Onorevoli Serkas. ċabori, Benjen, fost oħrajn, ma nafxie kaw xaħti ħor jixtiqiħu il-mikrofonu. Niqfu għaw bħala lista ta' kallima u l-kol tistaw kolkom kull wieħed zoċ minuti u nofs. Sur Serkas, bħala koordinatur, naddilek il-mikrofonu għal 3 minuti għanzi. Mbagħad is-Sur Benjon u oħrajn ikollhom żewġ minuti u nofs. Sur Serkas, grazzi Sinjura President, jiena kontra kwalinkwa tip ta' privileġġi, imma jiena qed nitkellem fisem ta' fisem numru ta' MEPs. Grazzi l-ewwel net, Kummissarju. Ovvjament nixtieq nirringrazzjak l-ewwel qabel kollox għal din l-inizjattiva għax tinkluda tinkludi eh, terminu ġdid, kunċett ġdid fil-vokabularju tagħna bħala MEPs ta' investiment soċjali. Grazzi, nifraħlek għal dan għax jidher li hemm idejat pożittivi f'dal pakkett li qisu ta' bħalissa. Grazzi għall-isforzi politiċi wkoll li qed tagħmel. Għax qed naraw li hemm numru ta' kwistjonijiet li qed nindirizza għall-ewwel darba, bħal pereżempju mill-grupp politiku tiegħi u importanti li mhux biss inqisu l-allokazzjoni adattata tal-fondi, qed nitkellmu dwar ukoll ċifra speċifika 25% u mbagħad 20% ta' dawn il-flejjes li ser jiġu allokati għal promozzjoni tal-inklużjoni soċjali. Hemm ħafna x'nista' ngħid imma naħseb li dawn huma idejat tajbin miġbura f'pakkett ma naħseb li issa rridu jimxu id fit ma' azzjonijiet, azzjonijiet li ma' neqsin u għandhom jiġu akkumpanjati ma' dan biex iqisu l-aspet drammatiku li tiseħ fl-Unjoni Ewropea. Ftit jimilu rajt bajnejjax kienet jiġri f'wieħed mill-subborgi eh, f'Pariġi hemm sitwazzjoni li kull ma jmur qed tmur taqleb allar fl-Ewropa sfortunatament u għalhekk għandna bżonn nibnu iktar kapaċità finanzjarja flok għom iżda dan l jġri, għet n qed innaqsuhom dawn il-fondi u għalhekk isu insult għal dawn in-nies li bħalissa qed ikollhom jiddependu fuq NGOs u li huma qiegħda. Naħseb li dan rajnieh aħna stess u mhux qed nilqgħu għad-domanda li hemm ħata ċittadini tagħna. Mhux qed nixxinna nagħmlu xejn biex insolfu l-kriżi biex namlu xi ħaġa li aħna wara kollox responsabbli għaliha. Aħna napoġġawk imma nabżon pilastru soċjali ta' veru fl-Unjoni Ewropea Bekk natu l-istess importanza bħalma natu l-kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji l-aspett soċjali wkoll. Mhix kwistjoni li jkollna iktar dokumenti, iktar stqarrijiet kummissarju. Nafu kummissarju li meta titkellem dwar affarijiet ekonomiċi u problemi jiġu implementati proposti u jitres ukoll sanzjonijiet jekk dan ma jkunx il-każ. L-istess rridu nagħmlu l-affarijiet soċjali. Grazzi tal-jamilt, grazzi tista' serraħ serraħrasek li għandek l-appoġġ tagħna u l-aspett soċjali tal-Unjoni Ewropea irid jitqis l-istess mod bħal l-istess aspett fiskali u ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Bena Rabatu. Grazzi bħalma qalu l-kollegi qabli nista' nappeġġa dal-pakkett ta' investiment soċjali. L-allokazzjoni ta' 25% għal kwistjonijiet soċjali naħseb li hija idea tajba ħafna, importanti ħafna. Ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna xi ċittadini tagħna qed jagħtu ħarsax qed nagħmlu hemm budget li ġie adottat mill-Kunsill li mhuwiex konsistenti u mhux miexi fl-istess direzzjoni ta' dak li konna nistennew. Aħna għandna bżonn investiment, għandna budget kifet, iżda l-viżjoni ekonomika ġenerali ma tantx tagħmel sens fl-opinjoni tagħna. Jekk verament irid ikollna xi limitu massimu minimu f'dan ir-rigward rridu nagħmlu xi ħaġa biex ikonna approċċ aktar universali biex bekk niżguraw f'dan il-kumitat li jkollna pedestal għal drittijiet soċjali. Bekk nappoġġaw dawn l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea għandna storja f'dal-qasam u forse nistgħu nagħmlu xi ħaġa bħal din. Peress li qed nitkellmu dwar livell minimu ta' protezzjoni soċjali mhux qed nitkellmu dwar sistemi ma dwar drittijiet. Diġà tkellimna dwar sistemi ta' sigurtà soċjali fl-Unjoni Ewropea, imma naħseb li ikollna għanijiet ċari, drittijiet ċari u modi kif nistgħu nilħqu għal dawn l-għanijiet fl-istati membri. Naħseb li jekk ikollna dan il-livell minimu ta' drittijiet soċjali naħseb li tkun utli. Għandaqstant naħseb li jaħasra li għanna din is-sistema ta' livelli minimi soċjali bħal Franza, l-ideja warajom hija li jista' jkollna garanzija l-ħajja deċenti li ċittadini, imma ħafna drabi laqqas biss laħqu mal-linja tal-faqar. U għalhekk dawn il-livelli minimi għandhom minn tal-inqas ikunu l-livell tal-linja tal-faqar. Mhux inqas. Imbagħad forsi nistgħu u azzjonijiet, programmi li ikunu tajnuna. Xpalissa dak li qed jagħmlu huwa biss irraqqu ftit mill-problemi li għandna u għalhekk tajjeb li konna din l-idea ta' livell minimu soċjali. Grazzi l-Onorevoli Bauer. Grazzi ta' din l-opportunità li nitkellmu miegħek tliet punti jekk tippermettili. L-ewwel nett nilqa' il-fatt li qed titkellem dwar il-modernizzar tas-sigurtà soċjali ħad ifuka dan fuq dan bħala kummissarju, imma l-mistoqsija tiegħi hija din. Kif qed tippjana li dan ix-xogħol tagħmlu? Bħalissa għandna kontradizzjoni, tip ta' konflitt soċjali, l-kwistjoni wkoll tal-impjiegi, kif ħanamlu tajjeb għal din it-tensjoni? Dan ma nafux eżattament x'kien l-approċċ sissa, irridu niżguraw li jkun hemm benefiċċji soċjali li jkunu disponibbli anki jekk ma tkunx ħdim tal It-tieni punt huwa dwar il-fond soċjali. Ħafna drabi qed jisfaxxa fix-xejn qed nitolfu riżorsi, ħajkun possibbli li noħolqu xi tip ta' sinerġija għaliex il-fondi kollha qed jintlaqtu tnaqqis hawnhekk qed nitkellem dwar il-fond għal l-iktar niżvantaġġati fis-soċjetà. Għandek 20% tal-Fond Soċjali Ewropew qed nirreferi għal dawn kollha għaliex nistaqsi jekk dawn il-problemi ser jerġgħu ifeġġu fil-żewġ programmi differenti. It-tielet punt dwar it-tfal. Nixtieq nkun nafx prioritajiet qed tistabilixxi hawnhekk fir-rigward il-politika tal-familja. Ħadd appoġġa din l-edukazzjoni xi tajt dwar dan kif ħajkun l-approċċ tiegħek? Kif ħadd iġielet il-faqar fost it-tfal fl-Unjoni Ewropea? X'i strateġija għandek f'moħħok? Grazie. Grazie beaucoup, Phil Bignon, puis euh, Tiaba. Grazie. Naddu għal Filip Bujon un bati sur Odi. Grazzi, jiena nilqa il-kunċett ta' pakket ta' investiment soċjali. Ovvjament, l-effettività ta' dan it-tip ta' pakket eh, huwa uh, fid-dettal tiegħu mhux fit-titlu irrid nanalizzaw sew it-titlu u nżommu ma' din il-kelma investiment. Fil-fatt m'għandux inkun sempliciment welfare fis-sinifikat tagħha. Jena rajt xi programmi ġewwa Birmingham pereżempju li um, janalizzaw ċertu każijiet l-iktar każijiet diffiċli. Zaza li huma bla, bla dar li qatt ma kellhom xogħol u li spiċċaw f'ċirku vizzjuż. Huma inataw saqaf fuq rashom permezz ta' organizzazzjoni eh, lokali u issa sentejn wara jidher li ħafna minnhom għandhom xogħlijiet u hija mirata lejn nies speċifiċi dan huwa investiment soċjali, l-investiment huwa immirat lejn il-fat li dawn in-nies isiru indipendenti u ekonomikament indipendenti se jekk aħna nifukaw fuq dan, nifukaw eh, fuq dan il-fattur li noħorġu l nies minn dipendenza għal indipendenza, dan huwa fil-fatt dak li nifhem jien permezz ta' investiment, dan huwa dak li għandna nagħmlu. Għaliex b'dan il-mod aħna nkunu qegħdin nikkontribwixxu lejn l-kupru ekonomiku. U nippermettu lin-nies u nagħtuhom l-odda li għandhom bżonn u l-approċċi li jeħtieġu u l-attitudnijiet li tant jeħtieġu. Jekk dan nagħmluh permezz ta' dawn il-programmi aħna nistgħu ngħinu għal irkupru ekonomiku u naslu għal pożizzjoni fejn ikonna inqas minn dawn il-problemi fil-futur u ma nitlux f'ċirku vizzjuż. Meta jkolli ftit iktar ħin biex nanalizza d-dettalji nkun nista' nkun xi ftit iktar speċifiku f'dan ir-rigward, jiena nilqa l-approċċ u nispera li l-kummissarju ah, jaċċetta dak li jiena dikemet. Grazzi. Sur Orri, mbagħad Jean Lambert. Grazzi. Grazzi President, Kummissarju, biex inkun ċar miegħek. Ovvjament aħna għadna ma rnexxilniex li l-pakkett kollu kemm huwa u kemm ġie adottat. Ġi adottat illum, iżda dak li smajna minn l-Kummissarju illum l-idea tija hija li m'hemmx wisq affarijiet ġodda f'dan il-pakkett iżda il-materjal huwa tajjeb u u naħseb li dan fil-fatt jista' jgħin lill istati membri tagħna lill istituzzjonijiet Ewropej għal inqas għandna fuq xiex naħsbu. U f'dan il-qasam jiena naħseb li inti tkellem dwar l-iktar kwistjonijiet sensittivi l-affarijiet li rridu naħsbu sewwa dwarhom. Bxin kun onest miegħek. Tajn kont qed nisma' l-introduzzjoni tiegħek jena kon jiena il-qatni ħafna meta tkellimt dwar li modernizzar tal-welfare state. Din ħaġa li aħna rridu nipproteġu, rridu nipproteġu l-modell soċjali Ewropaw, Iżda l-welfare state ġi maħluq fi żmien li dak iż-żmien pajjiż li dak iż-żmien kienet sejra tajjeb, issa għandna kriżi, dak iż-żmien kienu ħafna nis kienu jaħdmu, issa issa mhux daqshekk. U U għal dastant hija situazzjoni partikolari ħafna. Iva, irridu nasbu dwar l-immodernizzar tal-welfare state iżda rridu nasbu fl-imkien kif għanna namlu dan, x'għandna nsalvaw, x'nu ma lodda li aħna rridu niġbru fl-imkien u x'nu ma' riservi tagħna, fejn qegħdin dawn ir-riservi. Għal daqstant għanna bażi issa minnaħa tal-Kummissjoni jiena grata grat li jinti tkellimt dwar il farf fost it-tfal, tkellimt ukoll dwar it-talim matul il-ħajja u wkoll dwar il-fatt li persuni jistgħu jiġu impjegati iktar faċilment. U dan għandu għandna nilqawh, naħseb li huma suġġerimenti kollha pożittivi. Iżda jekk inti qed tipprova tappella maħna biex naħsbu dwar ir-riforma tal-welfare state iva jina naqbel bisħieħ u naċċetta. Grazzi, Kummissarju. Xtaqt insaqsi mistoqsija dwar il-rekomendazzjoni fuq il-fosset uh, tfal. Jena grata li fl aħħar din dan punt der għaliex Issa qed nitkellmu wkoll dwar il-parti tal-mobilizzazzjoni tal-istrumenti finanzjali tal-Ewropa. Aħna ma nittrattawx eżattament il-fondi tal-Unjoni Ewropea hawnhekk dan il-Kumitat iżda iktar fondi li huma mirati lejn ir-Roma u miżuri ta' integrazzjoni għadhom ma ġewx intużati kif suppost mill-istati membri. Jiena interessata biex inkun naf kif il- parti tagħkom dipartiment tiegħek tal kummissjoni ser jaħdem ma dipartimenti oħra tal-Kummissjoni biex jaħdmu u jwaslu għal riżultati fuq il-faqar fost tfal mux bis fuq il-fondi jista fi rigward tal-anijiet ta' l-enin li għanna komuni per eżempju, eh, dawk li għandhom ehm, diskriminazzjoni, ħafna diskriminazzjoni, mm, diskriminazzjonijiet varji għet eh, jaffaċċaw dawn id-diskriminazzjonijiet kollha flimkien, u għal daqsan kif ser taqat il-Kummissjoni kollha flimkien biex tagħti riżultati fuq dawn din ir-rakkomandazzjoni partikolari. Grazzi ħafna. Grazzi tal-il-ajtuni. Grazzi ta' klim ta' prezzament, grazzi għal mistoqsijiet u kol. titlu huwa ferm importanti kif għal il-kollega. Dan kien ta' suċċess e, fis-sajf meta dera l-ewwel darba u l-Kummissjoni kienet ditt taħdem fuq din it-tip ta' inizjattiva minħabba li t-titlu ġa jimmira fuq l-intenzjoni li kunem e, l-innovazzjoni fuq approċ li ħares lejn il-futur jiena grat li jintom tista tanalizzaw dettalji biex bekk ikun jista jiseħdan dan li għamtu. Issa, din il-kwistjoni ta' modernizzazzjoni, din għaxġa importanti ħafna, di dikreazzjoni importanti u għan importanti. Kif għal sur orri, ħafna mis sistemi ta' protezzjoni soċjali, ħarġu wara il-gwerra. U ovvjament, l-evoluzzjoni ta' sistemi ekonomiċi, l-Unjoni Ewropea, globalizzazzjoni mod ġenerali, kriżi finanzjarja fl-aħħar. Waslu għal għatta sfidi f'dawn l-istrutturi. Sfidi u fl-istess ħin opportunitajiet. Ġifiri, miex biss serje ta' sviluppi negattivi li għanna nitkelmu dwarhom. Ħajja twila u b'saħħitha hija xi ħaġa li għandna nqisu b'mod pożittiv ovvjament. Dan ikkunsidrajnieh is-sena ilu bil-white paper fuq il-pensjonijiet. Imma il-welfare state huwa definit fuq uh, livell nazzjonali, il-politika tal-welfare hija responsabilità tal-Istati membri, Iżda, eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna dikjarazzjoni ta' drittijiet fostam id-dikjerazzjoni ta' drittijiet soċjali fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna ta' strumenti li jistgħu jappoġġaw fil-fatt il-funzjonament aħjar ta' dan il-welfare state. U riċentement bħala risposta għal kriżi aħna wkoll saħħna l-governanza ekonomika li tista' tġib bilanzjata biss jekk tirreaġixxi lejn l-sfidi tal impiegi u l-sfidi soċjali li provatejn lill-istati membri biex isolvu il-problemi brabta mal problemi finanzjari makroekonomiċi. U għal stant għalina il-problema i jekk nistawx nimlew dan il-vojt li għaw bejn eh, dikjerazzjoni ta' drittijiet u disponibilità ta' ċertu strumenti u kol disponibilità ta' l-istati membri li trattaw il-politiko soċjali fi żmien issa li l-bżonn huwa tant meħtieġ. U għal dastant aħna nistgħu nindirizzawa tlet modi natu spinta lil dak li ġaġi eh, mniedi fil-metodu miftu ta' koordinazzjoni u għanna potenzjal kbir ħafna issa biex nkunu nistaw intejbu eh, dan din is-sistema ta' indikaturi, il-benchmarking u l-metodoloġija ġenerali u l-iżvilupp tal-politika soċjali u li namlu l-aħjar għażliet u l-esperjenza wkoll bl-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Europea li huma partikolari da mhux esklusivi għal fond soċjali li ġa jagħtu għatta ta' esperjenzi u l-aħjar prassi li fil-fatt jistgħu jiġu trasferiti ġewwa pajjiżi u reġuni fejn daw l-eżempji ma daw l-eżempji aħna wkoll definisġu f'dan id-dokument kif nizvilpaw fil-tip ta' governanza, kwistjonijiet ta' child care u għatta proposti oħrajn. Opportunitajiet tal impigi fost in għannisa li ġa kienu hemm f'dawn l-aħħar snin. Sta permess dan il-pakkett issanna l-opportunità li ndiskutu b'mod sistematiku flimkien mal-Parlament, il-Kunsill u stakeholders oħrajn dwar xandu jisir u għal dan il-kontenut fis semestru Ewropew jista' jkun iktar b'saħħtu bħala riżultat ta' dan. Il-modernizzazzjoni tfisser ukoll ħafna iktar elementi. Aħna, per eżempju, batna fu grupp ta' esperti akademiċi li provaw jgħinu l-digital impiegi fl-izvilup tal-social investment package u wkoll kien hemm għad ta' diskussjonijiet oħrajn pal per eżempju għalfej il-welfare state nordiku u iktar ta' suċċess minn oħrajn u xinu trasferibli minn dan għaliex mhuwiex automatiku li inti sempliċement tista' tieħu l-aħjar prassi minnant l-oħrajn u titrasferixxiha iżda jekk inti tanalizza id-dettalji tista tiddefinixxi eżattament x'inhu trasferibbli mill-aħjar prassi. Dawn il-konsiderazzjonijiet jistgħu mod sistematiku jidru f'dan id-dokument jekk intom tanalizzaw partijiet differenti. Komunikat hemm xi affarijiet ġodda din hija risposta Sinjura Bauer, per eżempju dwar il kundizzjonalità uħut mill-transfers tal-welfare jistaw fil-fat ikunu kondizjonali. Ma nistawx sempliciment nanalizzaw l-esperienza Ewropea bħal modelli nordiċi, jew nkunu ċari fat ta' partijiet ta' dinja bħal per eżempju l-Brazil, kienem programmi ta' suċċess kontra l-proverta uh, permezz ta' transfers kondizjonali u dimmi miex xi ħaġa li aħna nemnu li ser tieħu post iżda ser tejn ser tkun flimkien ma' strumenti oħrajn li ġaġew intużati fl-Unjoni Ewropea. Forsi ngħid kemtejn dwar l-istrumenti finanzjarji jiena grata grat ħafna dak li qalet is-sinjura Madam Moran Chartier u il-Fond Soċjali Naħseb li din kwistjoni tagħmel differenza kbira jekk aħna nixxinna niddefinixxu natu definizjoni, mux bis maħabba l-istrument il-ġodda. Per eżempju, bħal l-inizjattiva ta' l-impiegi ta' Zaza, l-Youth Employment Initiative u lajnuna għall-iktar svantagġati, din ġiet definita b'mod li tista' tkun problematika ħafna mingħajr definizzjoni ċara tal-livell tal-ISF. U għal daqstant, dan huwa każ importanti ħafna li definixxu li jesef fuq livell ta' Unjoni Ewropea li u għandna wkoll nagħtu lill parlament din il-possibilità biex jiddefinixxi u tikkontrolla li jesef mod aħjar kontrarju għas sitwazzjoni fejn inti jkollok xi tip ta' font wara l-preferenzi wara li jkunu sar preferenzi tal-istati membri u reġuni. Milli qed naraw tant fadal ħin ser ikun ħafna iktar opportunitajiet biex diskutu daw il-kwistjonijiet u jiena grat għal tal-li kellna din id-diskussjoni ehm, ehm, illum. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejt hawnhekk illum, illum meta ġi preżentat it-test, ser ikun ħafna opportunitajiet biex niddiskutu dan il fid tal. Grazzi.